Good morning. Good morning, everybody. We have been uh, trying to uh, open up. Mela, provajna nipermettu ftit minuti qabel ma nibdew bil-laqa. Mela l-ewwel nett is-sena tajba lil kulħadd minħabba li bdejna sena ġdida lilkom ilkoll hawnhekk preżenti nawguralkom l-isbaxxewqa tas-sena ġdida. nittama illi aħna ħajrna xilna fis-sena 2020 nagħmlu dak kollu illi nixtiequ mela. Awguri lilna wkoll u apparti minn hekk biex Nieħdu l okkażjoni ta' dan il-bidu ġdid u ta' din is-seduta tal-ħamis filgħodu nixtieq illi nibda bil-avarijiet minn tal-President mela li adottaw l-aġenda l-ewwel nett u nixtieq inressa din il-bidla għal abbozz tal-aġenda punt 10-11 il-preżentazzjoni tar-rapport fuq l-Ekrisu Letjas illi rapporter huwa Sur Leners ħan ipposponu dawn il-punti jekk m'hemm l-ebda oġġezzjoni L-aġenda hija adottata kif kienet mibdula u mbagħad kif tafu għandna lingwi kollha d dispożizzjoni tagħkom apparti l-Finlandiż, il-Latvjan, il-Litwan u l-Irlandiż. Issa rakkomandazzjonijiet għal ħatriet għal rapporters tal-opinjonijiet ir rapport tal-intelligenza artifiċjali Rob Rors ħajkun u ħajkun ukoll rapporter fuq l-opinjoni tal-intelligenza artifiċjali wkoll. Dawn il-pariri suppost ħajkunu appoġġjati mel-issa nistgħu ngħaddu għal tħabbir tal-atti delegati ta' implementazzjoni. Kif tafu aħna rċivejna erba abbozzi ta' dawn l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni fuq il-short stay visas tal marok għat implementazzjoni ieħor fuq l-istruzzjonijiet operattivi biex jinħarġu visas għal baħara barranin u eh, deċiżjoni oħra fuq Imma ta' kif għandhom jitwaħħlu l-stickers tal-viża u wkoll ieħor deċiżjoni ta' implementazzjoni ta' implementazzjoni fuq ir-rekwiżiti ta' prestazzjoni u arranġamenti prattiċi għall monitoraġġ tal-BMS mela dawn il-punti żdiedu mal ehm, komunikazzjoni tbatet lill membri tal-libe permezz ta' newsletter li nbatet fil-20 ta' Diċembru u kellna data ta' skadenza li kienet is-6 ta' Jannar sa nofsinhar u marċivejna l-ebda oġġezzjoni. Issa, fis-17 ta' Diċembru Parlament irċeva wkoll tliet atti ta' implementazzjoni waħda fuq ir-regoli tekniċi biex noħolqu rabtiet bejn id-data li tinħareġ minn sistemi ta' informazzjoni differenti uħra fuq eh, database tal-Interpol, tal-ESP, e marċivejna l-ebda oġġezzjoni. U għandna hawnhekk ukoll skont ir regola 214 il-proposta ta' approvazzjoni minuti tistgħu ssibuhom fid-dokumenti illi tqassmu lill-membri tal-Libel. Mela wara dawn l-aħbarijiet kollha naħseb li nistgħu nibdew bil-punt numru 4 fuq l-aġenda tagħna. U l-punt numru 5, l-punt numru 4 5 qegħdin flimkien f'dibattitu konġunt, ġifir konklużjoni tal-ftejim dwar l-istatus bejn l-Unjoni Ewropea u l-Montenegro fuq l-azzjonijiet li e, ttieħdu min-naħa tal-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta u tal-Frontieri fil-Montenegro u anke fir-Repubblika tas-Serbja. Anna Bettina Folat illi hija r rapporter U allura nistidina biex tippreżenta dawn il-żewġ punti u mbagħad nisimgħu min-naħa tax shadow reporters. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna anke ta' dik l-introduzzjoni wara dawn li tieħdu dawn deċiżjonijiet tal-Kunsill u wara li dawn iż-żewġ pajjiżi iffirmaw naħseb illi x-xogħol fih dan dan id-dossier issa jista' jibda dawn iż-żewġ ftehim ta' status joħolqu l-bażi biex tittieħed azzjoni konġunta min-naħa tal-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta u tal-Frontieri Ewropea u anke min-naħa tal-Frontex jistgħu issa jaġixxu f'dawn il-pajjiżi. Iżda biex dan jista' jkun approvat finalment għand bżonn il-Parlament Ewropew japprova wkoll. Jiena naħseb illi mis-sena 2016 inna dejjin bid-diskussjonijiet u l mandat tal- qabel ma nħarġ il-mandat tal-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta kienu konklużi dawn l-abbozzi ta' ftehim. Issa fuq l-attività tal-dawn l-aġenziji fil-pajjiżi tagħna kollha jistgħu jitpoġġew f'qafas legali ħalibek verament ikunu nistgħu naraw li huma jaġixxu b'mod li huwa legali kullimkien. Apparti minn hekk għandna wkoll ċertu regoli ta' ħidma informali u apparti minn hekk għandna wkoll l-importanza li naħolqu dawn il-kontroll demokratiku fil- proposti li għandna bħalissa ta' dan il-ftejjim aħna qegħdin inkopru l-ammont ta' azzjonijiet li jistgħu jsiru t-tip, tip ta' responsabilità li għandha tinġar mill-partijiet u jiena naħseb li rridu nagħtu attenzjoni partikolari l-artiklu numru 9 fil-kontest ta' dan il-ftehim. Dan l-artiklu qiegħed jinkludi wkoll id drittijiet ewlenin u l-Montenegro u s-Serbja Iridu jobbligaw fil-fatt li dawn l-aġenziji jkunu qegħdin jirrispettaw id-dinjità tal-bniedem il projbizzjoni tal-tortura u ta' trattament ħażin, id-dritt tal-ħelsien, il-proibizzjoni wkoll tal- fatt illi jistgħu jintbagħtu mingħajr ġustifikazzjoni lura in-nies u anke drittijiet tat-tfal. il- prinċipju wkoll ta' non-diskriminazzjoni huwa stabilita hekk dawn id-drittijiet eh, bażiċi huma qasam sensittiv ħafna u l-Aġenzija titqgħod attenta ħafna fuqhom jiena naħseb li dawk illi fil-fatt qed ikunu attivi f'isem l-Aġenzija, f'isem l-Unjoni Ewropea anzi, għandhom ikunu marbuta bir-rispett tad drittijiet fundamentali tal-bniedem. Apparti minn hekk naħseb illi hemm bżonn li jkun hemm proċedura ta' eh, ilmenti li tkun stabilita u l kummissjoni diġà qabel ma kienu adottati dawn l-ftajim kellna din il-sistema li kienet evalwata min-naħa tal-Kummissjoni ta' dawn il-pajjiżi u mbagħad intbatet ukoll il-Parlament. Issa biex il-Parlament ikun jista' jara illi ħan implementaw aħna Eh, ir-rispett sħiħ ta' dawn id-drittijiet fundamentali hemm bżonn ta' trasparenza sħiħa u għal din raġuni aħna għandna bżonn nirċievu rapport min naħa tal-aġenziji fuq l-attivitajiet kollha li qed ikollhom dawn il-pajjiżi. U apparti minn hekk hemm l-obbligu wkoll li jkun hemm evalwazzjoni tal-kooperazzjoni li ikollhom mal-pajjiżi terzi fir-rapport annwali nien xi ħaġa li aħna rridu nsiru nafu dwarha wkoll. Xi ħaġa li hija rilevanti ħafna wkoll aħna nafu li hemm bżonn ta' tfassil differenti u naħsbu illi huwa diffiċli wkoll anke fuq il- l-attivitajiet li qed ikunu koperti hawnhekk iżda fl-istess ħin il-klawżla ta' non-diskriminazzjoni hija importanti wkoll. Apparti minn hekk huwa importanti illi fil-ġejjin aħna nfasslu din l-opinjoni u ukoll fir rapport Jiena ngħid ukoll li fil kuntest ta' dan iż-żewġ eh, proposti ta' ftehim dan kollu qiegħed jirrispetta l-evalwazzjoni u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni mela fuq timetable deadline għall emendi huwa li 21 ta' Jannar U suppost ħan nivvotaw fil-Kumitat fit-28 ta' jannar u mbagħad f'Marzu nivvotaw fuq dawn il-ftejmet fil-plenarja. Ġifieri nittama li ħankomplu nikkoperaw b'mod tajjeb u kostruttiv bejnietna. Grazzi. Vielen Dank, Frau Now let's hear from Grazzi ħafna, Sinjura Vola, Issa nisimgħu naħa tax-Shadow Rapporters. Minna tal-PPN e na Signora Mezzola l-ewel ikjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, is-sena tajba lilek. U grazzi ħafna l-Bettina Volata x-xogħol kollu li għamlet fuq dawn iż-żewġ abbozzi ta' rakkomandazzjoni fuq il-konklużjoni tal-Status Agreement mal-Montenegro u mal-Serbja, speċjalment fuq uh, eh, fir rigward tal-operazzjonijiet tal-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta u tal-Frontieri Ewropea dan mhux l-ewwel ehm, ftehim minħabba li din hija xi ħaġa importanti ħafna fil-kuntest tal-qafas legali vinkolanti fejn il-membri tat-tim li għandhom setat eżekuttivi qegħdin jinħarġu wkoll ġifieri hemm bżonn li nagħmlu l-punt li dawn l-status agreement huma previsti taħt l-ewwel regolament ġifieri dik tas-sena 2016 li issa kienet mibdula bir-regolament tas-sena 2019 li jiena kont qed insegwi l-iżvilupp ta' dan ir-regolament minħabba li kont rapporter ġifieri minħabba illi għandna dan l-aħħar regolament tal-ABCG dan jista' wkoll ikun rifless fil-abbozz ta' ftehim Grazzi ħafna seminata Renew għanna jissur Michel Smekka. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna lir rapporter ukoll għax-xogħol kollu. Li għamlu ħan kellem fil-qosor fisem Renew Europe jiena lest il nappoġġa dan ir rapport u li nati l kunsens tal-Parlament Ewropew dan il-ftehim naħseb li Aħna minħabba li inna nappoġġaw ħafna lil Frontex u anke parti minn hekk għandna bżonn li jkollna affas vinkolanti fil-kuntest ta' salvagwardji u trasparenza sħiħa u responsabbiltà. Din xi ħaġa li aħna nilqawha ħafna u anke skont il-kwistjonijiet hemm ukoll ċertu kwistjonijiet żgħar ukoll anke fil-kuntest tas Serbja u Montenegro anke fil-kuntest tal- meta l-membri tal-Aġenzija jistgħu jipparteċipaw bħala xhieda pereżempju. Hemm differenza bejn iż-żewġ ftehim u li hija xi ħaġa stramba din, ġifieri nqogħdu attent għaliha fil-ġejjin. Ħaġa oħra Naħseb li xi ħaġa tajba ħafna li hemm id-drittijiet fundamentali tal-bniedem li qed ikunu inklużi hawnhekk u l-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni li qegħdin niddettaw b'mod speċifiku. Iżda jiena naħseb li f'dan it-test għandna jkollna wkoll referenza speċifika għal drittijiet tal-bniedem internazzjonali anke fil-każ tal-Unjoni Ewropea wkoll il-Karta Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem il-Konvenzjoni U din ir referenza mhix qiegħda hawnhekk naħseb illi l kliem ittieħed mill-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem iżda naħseb illi għal ċertezza legali aħjar ikollna dawn ir-referenzi espliċiti hawnhekk. Iżda dawn kienu kwistjonijiet pjuttost żgħar u aħna nilqgħu dan ir-rapport u dan il-ftehim u aħna nixtiequ nivvotaw favur. Grazzi ħafna issa fisem partit tal-ħodor għandna l-Romeo Franz. Sfortunatament mhux qiegħed hawnhekk, Sur President, iżda forsi nista' ngħid fis il-Partit tal-Ħodor. Is-sena tajba lilek, mela le, jgħid il-President. U naħseb li fuq il-klawżoli uniformi rridu nagħmlu għaċċar li jekk il-Frontex ħajoperaw barra mit-territorju tal-Unjoni Ewropea ħajkun ħatkun marbuta naturalment din l-Aġenzija bil-blaki u bil-Karta tat-Trittijiet Fundamentali tal-Bnida iżda jkun tajjeb u aħjar li kieku jkun hemm referenza spliċita ġifieri nixtieq ringrazzja ħafna r-rapporter u nistgħu nappoġġaw għadi. Grazzi. Għalli icr ħajkonna l-Sur Stanislav Bruczynski. Le mux jataw Sur Pokaċini forsi? Iva xtaqt najt li mhux jataw nek. Ista ħna nappoġġaw dak li tintqal mir rapport ġifiri għalina dina xi ħaġa tajba. Grazzi. U sira rego minn ħatar gwe? Mxedaw? Ma konċ qed n negozjat, iżda aħna ma konniex favur il-Frontex u l-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta tal-Frontieri għandhom jopperaw f'pajjiżi terzi. Naħsebx li għandna salvagwardju naħseb li f'dawn il-pajjiżi hemm ksur serju ħafna ta' liġi internazzjonali tal-Unjoni Ewropea wkoll ġifieri jidu noqgħod attenti ħafna fil-fema tagħna ma biddilniex il-pożizzjoni. Maybe we can hear from the Commission. Forse Kummissjoni, Oliver Seifert. Tixtieq tgħid xi ħaġa? Grazzi, bonġur kulħadd u sena tajba wkoll. Kif tafu dan il-kriżi migratorja il-Balkani tal-Punent kienu ir-rotta ewlenija tat transitu dak iż-żmien il-Frontex ma kellhomx il-mandat legali biex ikollhom il-gwardjani tal-frontieri fil-pajjiżi terzi. U aħna naħseb illi għandna jkollna l pożizzjoni u l-possibilità illi aħna noħorġu dawn l-aġenti tal-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta tal-Frontieri soġġett tal-ftehim tal-pajjiż terz naturalment u anke abbażi ta' dan l-status agreement. Aħna nnegozjajna hekk kif diġà kien isemmi mir-rapporter qabel ma kellna dħul fis-seħħ dawn in-negozjati u lantana għal daw il-ħames eh, ftejjimiet għabbażi tal-regolament tas sena 2016 ħajsiru operattivi ħan ikun nistgħu nibatu dawn it-teams minnaħa tal-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta tal-Frontieri fil-sala ta' din is-sena issa rridu naraw jekk din ix tkun possibbli minħabba li dan jiddependi ħafna fuq il-progress li ħajsir fil-ħames pajjiżi tal-Balkani tal-Polen. Xi ħaġa li għalina kienet importanti ħafna kienet li aħna rridu insegu wkoll il-ftehim li hija isir u l-progress mill-qrib iżda in-negozjati ma' dawn il-pajjiżi kollha kienu qegħdin jiżviluppaw apparti kellhom dinamika tagħhom unika, ġifieri kull pajjiż kellu interessi differenti u naħseb li dak li nexxilna nagħmlu aħna minħa tal-Kummissjoni kien li nżommu approċċ orizzontali għall-elementi ewlenin li inkludi wkoll l-immunità it-tnedija tal- ekstern eh, tal- ukoll tal-Aġenzija tal-Frontieri Esterni waħna qegħdin naraw li s-setat huma l-istess f'kull ftehim. Ir-regoli huma l-istess ukoll anke f'kull eh, F'kull ftehim għandna kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali huma preżenti hawnhekk ukoll. Issa dwar id-drittijiet fundamentali naħseb li diġà kien imsemmi illi għandna differenza żgħira hawnhekk anke fil-ftejim tas Serbja. Serbja ma xtaqux illi jkollhom referenza għall l-identità tal-ġeneru minħabba li qalu li din xi ħaġa li mhijiex fil-liġi tas Serbja iżda parti minn hekk kif qalu x-shadow rapporters il-Frontex u t teams tal-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta tal-Frontieri huma marbutin blakki tal-Unjoni Ewropea u hemmhekk ukoll għandhom isegwu l-artiklu 10 tal-Direttiva tal-Kodifikazzjoni li tirreferi b'mod espliċitu għall kwistjoni tal-identità tal-ġenru wkoll anke fil-kuntest tal-applikazzjonijiet tal-ażil u anke fil-kuntest tar-referenza għad-drittijiet fundamentali tal-bniedem u liġi internazzjonali aħna naħsbu li din hija koperta mill-artiklu 12 anke dwar ir-relazzjonijiet mal-obbligi internazzjonali l-oħrajn aħna qegħdin naraw illi l-obbligi l-oħra internazzjonali kollha li jeżistu bħal pereżempju l-konvenzjoni tal-drittijiet tal-bniedem tapplika biss naturalment issa anke fuq l-approċċ aħna nixtiequ illi jkollna dan il-ħames ftejmiet li jkunu fis-seħħ nittamaw sa tmiem din is-sena u aħna naqblu perfettament mar-rapporter li hemm bżonn illi niżguraw ukoll dan l-approċċ armonizzat u li rridu nqisu wkoll ir-regolament il-ġdid li daħal fis-seħħ Eh, f'Diċembru u li nixtiequ li aħna narmonizzaw dan kollu f'approċċ armonizzat u nippruvaw ukoll nindirizzaw dawn id-differenzi. Naħseb li daw kienu l kwistjonijiet ewlenin li semmew kien hemm xi ħaġa oħra illi semmiet fir-rigward tal-xhieda nixtieq ukoll nisħaq fuq il-fatt illi fir-rigward tal-xhieda kellna bidla waħda. Wara talba tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent kellna talba illi x-xhieda jkunu wkoll parteċipi fil-proċedimenti nazzjonali iżda il-ftehim kien irrispettat hawnhekk u daħħalna element ġdid u allura m'għandniex xi bidla kbira f'dan il-kuntest. Li kienet kwistjoni li kienet importanti ħafna għal dak il-pajjiż tal-Balkan tal-Punent. Nittamar irnexxieli inwieġeb għal mistoqsijiet li saqsewni. Grazzi. Now back to you, Frau Bolas. Mela xta nisimgħu minant. Eh, eh, Grazzi ħafna ta' dan l-input ta' din partecipazzjoni min-naħa tal-rapporter u anke min-naħa tal kummissjoni jiena personalment nixtieq ngħid illi nittama illi l-attività konġunta tal-Aġenzija f'dawn il-pajjiżi abbażi ta' dan il-ftehim tista' twassal l-iktar sigurtà sa fl-istess ħin tista' twassal biex aħna nirrispettaw ukoll id-drittijiet bażiċi rilevanti jekk dawn humiex fil-konvenzjoni jew inkella f'regolamenti eh, oħrajn jew f'karti drittijiet tal-bniedem oħrajn jiena naħseb illi dan għandu jkun ta' simbolu importanti fil-pajjiżi tal- Balkan jiena nixtieq illi nressaq ukoll il-punt tal-fiduċja u uh, il-punt tal-fiduċja wkoll bejnietna u bejn pajjiżi terzi naħseb li din hija xi ħaġa li aħna rridu nilqgħu. Qed nistana bil-ħerqa li jkollna aktar kooperazzjoni kostruttiva bejnietna u nirringrazzjakom. Thank you for that. Grazzi. Mela, issa naddu għal punt li mis fuq il-agenda, li huwa l-punt numru 6, il-mistoqsija għal Eh, risposta bil-miktub għal-Kommissjoni tal-18 settembru tal-2019 fuq l-użu illegali tal-database tal-SIS minnaħa tal-autoritajiet tar-Renju Unit minnaħa din il-mistoqsija hija mamula minn membri tal-grupp uh, Renew. Nisimaw minnant il-Kummissjoni l-ewwel prezentazzjoni tagħhom illi hija kwistjoni ta' tħassib u li tkellimna fuqha iktar minn darba. Is-sustanza hija illi l-mem xieħut membri minn dan il-grupp eh, għamlu din il-mistoqsija, pero ma rċevewx risposta eh, qabel l-iskadenza ta' siġġimat skont il-regolament. Il-paragrafu eh, tlieta tar-regola 138 tal-proċedura. Peress li din ir-risposta ma wasliċ, allora il kommissjoni issa qed nitolbuha tatina informazzjoni f'din il-laqa. U għadora nisimaw minnant sur Mark Solom, illi huwa il-kap tal-sistema ta' informazzjoni mill-unità tal-migrazzjoni. U anki Claire Fairhout il-Kommissjoni issa se tatina nimmaġina informazzjoni bil-fom u u u il-membri li prezentaw l mistoqsija jkunu jistaw jgħidu xjaħsbu u jgħidu il-pozizjoni tagħhom x'inhi, però peress li din il- dan il-punt huwa għal 30 minuta nitlob illi tippruvaw tillimitaw l-intervenzjonijiet tagħkom għal għal żmien raġonevoli mhux iktar minn żewġ minuti nipproponi. L-ewwel nisimgħu mingħand il-Kummissjoni l-informazzjoni orali li ġiet mitluba minn din il- eh, mistoqsija bil-miktub minna tal-membri tal-grupp Renew. Grazzi, eh, nsellem il-kulħadd. Fuq il-dewmin għal-risposta, il-Komissjoni titlob skuża, sinċerament. Il-kwestjonija pjuttost importanti u sensitiva nista kom il-President von der Leyen titlob talbet il-membri kollha tal-kulleġġ li jagħtu attenzjoni għal biex jagħtu risposti. Nista' ninformakom illi il-adozzjoni tal-proċess tal-proċess ta', ta, ta risposta imbdiet u il-mistoqsija tiġi tirċevi risposta. Fuq il-mistoqsija u l-proċess ta' invalwazzjoni l-ewwel nixtieq ngħid illi l-Kummissjoni mhijiex pożizzjoni tikkommenta fuq il- fuq il- il-rapport ta' evalwazzjoni u ma nistax nikxef xejn fuq is-sustanza tar-rapport ma nista' nagħtikom xi informazzjoni fuq il-passi proċedurali li ttieħdu. Kif forsi tafu, il-żjara ta' evalwazzjoni Schengen għar-Renju Unit eh, seħħiet f'Novembru ta' 17. Il-Kummissjoni adottat Eh, dan ir-rapport f'Mejju tal-18 u batetur il-Parlament u l-Kunsill. Fis-16 ta' Mejju tal-2018 il-Kummissjoni prezentat ir-riżultati prinċipali tal-evalwazzjoni l-grupp strategiku eh, ta' ħidma. Dan il-grupp ta' ħidma id-diskuta il-rapport fit-19 ta' ġunju tal-2018 u diskutew anki fl-istess okkazjoni żewġ alternativi għal follow-up. L-ewwel waħda illi hija jikkonkludu wara li jkunu eh, wara nieħdu kasta ta' deficienzi m'għandix tittieħed l-ebda eh, eh, rimedju u li tinqata mill-SIS u tini opportunità hija illi natu l-opportunità li renju Unit illi eh, tiproponi proponi pjanta azzjoni. Il-Kunsill deċida illi ma jaqtax il-rabta u li tati l-opportunità għal renju Unit illi proponi pjan. Il-Kommissjoni ehm, għamlet eh, pawza fuq din il-proċess tal evaluazzjoni mħabba negozjati tal-Brexit u anki tal-preparazzjoni tal-proposta ta' kontingenza għal xenarju no deal. Issa l-kondizjoni ti tikkonsidera li tkompli il-proċess ta' evalwazzjoni. Peress li il-Renjunit sej se juża is-sistema fil-periodu ta' transizjoni sal-aħħar ta' Deċembru ta' din is-sena. Il-periodu ta' transizjoni li jista' jiġi estis anki b'sena jew b'sentej. Tajjeb, jekk dik hija l-istqarrija tal-Kummissjoni, niftaħ il-dibattitu. Tajjeb hekk biżejjed jew hemm xi follow-up? Le, biżejjed dan huwa kollox. Mhux għalissa. Mela nisimaw menant il-grupp Renew illi i-prezenta il-mistoqsija. Mela niprezenta. peress per li l-mistoqsija kienet xi 15 jew 16 membru is-sinjura e, Entvel se tippreżenta l-każ minna ħata ta' Renew. Iva, grazzi President. l korrezzjoni zaħira għal-Kommissjoni illi itkelmet fuq il-dewmin għal risposta le miex dewmin imma falliment f'dan il-kas għax ma mlebda risposta. Jina eh, sorpriża bir-risposta orali tal-Kummissjoni li għanna tajt illi ma trix kommenta fuq dokument konfidenzjali. Il-dokument huwa pubbliku miftuħ u allura nirakmanda lill-membri kollha jaqrawh. Verament eh, eh, huwa terribli. Kull paġna tirreferi għal uh, noqqasijiet deficienzi gravi ħafna fl-implementazzjoni. U rridu niftakru illi dan huwa pajjiż illi mhuwiex membru ta' Schengen għax ma jridx ikun membru ta' Schengen. U laqqas irid jibqa' membru tal-Unjoni Ewropea iktar. Minkajja da aħna tajnihom aċċess b'ġenerożità għas-sistema ta' Schengen u huma qegħdin iġibu ruħhom bħala cowboys għax dan huwa l-uniku mod li nistgħu niddeskrivuha. <laughs> E, il-konsekwenzi huma verament e, gravi. U saret fil-medja għal din ir-raġuni aħna għamilna mistoqsijiet. Imma ir-rapport f'kull paġna hemm noqqasijiet gravi kollha kif jgħidu il-tim. E, aħna nistgħu ngħidu li huma ksur deliberati ta' abbuż. Waħda mill-ksur l-iktar ironiċi u il-nuqqas ta' reċiproċità ma' dan il-pajis. Aħna natuhom aċċess għal sistema illi huma ma jridux ikunu membri laqmas uffiċjalment tagħhom fuq l-assunzjoni illi se jikkontribwixxu għas-sikurtà tagħna se jkooperaw magħna fil-infurzar tal-liġi u l-ġida kontra terrorizmu, eccetera. U però huma ma jagħtu l-ebda input u u tajtuna żewġ alternativi. Jew naqtawhom missis, jew natuhom iż-żmien biex jipproponu pjan għal azzjoni ta' rimedju. Jiena jiena l-alternativa tiegħi kienet tkun li naqtawhom eh, naqtawlhom il-kollegament illum jekk xi ħadd jiġi pruħu b'dan il-mod kriminali impoġġhom il-ħabs, ma ngħidulhomx kom iktar żmien u inti proponi eh, eh, pjan għal azzjoni remedjali. Eh, le, nibatuk il-ħabs u xejn iktar kollegi, rridu anki nikritikaw li nfusna u kolla xina fil-fat. Jena għatma kont parti minn di, imma E dan il- l-awla, e il-parlament għandu kumitat ehm, ta' monitoraċ ta' Schengen. Kif Kif ini, kif nistaw nispiegaw li di għat maħarġet din dan l-iskandalu? Allora min jaf kemem ksur ieħor f'pajjiżi oħrajn ukoll fuq il-Schengen. Jena verament xokjata. E allora bħala konklużjoni jiena nista' li l-Kummissjoni mhijiex qed tagħtina informazzjoni kompletament tirrifjuta tieħu responsabilità tagħha biex tiżgura integrità u sekurtà tas-sistema ta' informazzjoni Schengen qed nikwota mir-rapport. Il-Kummissjoni qiegħda mhijiex qiegħda tirrispetta d-dmir tagħha lejn iċ-ċittadini l-ewwel punt. It-tieni punt huwa il-Renju ċarament ma jimportajiex Eh, fuq ir-regoli u l-obbligi u tkompli eh, ikolla aċċess għal SIS-3 anki il-Parlament ma kienx biżejjed kritiku fuq dan u raba punt E, aħna se nidħlu fir-negozjati mar-Renju Unit e, minn hawn ftit ieħor fuq ir-relazzjoni futura. Jekk dan huwa l-mod illi l-Kummissjoni tara ir-relazzjoni attwali mar-Renju Unit waqt li hija għada membru u għada suġġetta għal skrutinju minn naħa tal-qorti tal-ġustizzja, allura x'ħatajt fuq ir-relazzjoni futura. Dan għalija huwa ċar xej iktar aċċess għal SIS xejn u di jekk din hija l tal-imsieħeb tal ta' negozjar tagħna, allura rridu ngħidu bitċar illi dana mhuwiex msieħeb li nistgħu naħdmu miegħu skont dawn f'dawn il-kondizzjonijiet. Grazzi. Bl-Ispanjol. Thank you, sorry, didn't <laughs> expect to come in so quick. Um, look, I... Ma qed nistenna li se jkolli mikrofonu li malajr. Jiena diżappuntata ħafna mill-risposta orali tal-Kummissjoni. Din l-inkjesta għandna nkompluha għabbażi ta' dak li kena sessa, u mem lebda indikazzjoni li disessir. Din l-inkjesta għanda tinkludi eh, audits ħieħ ta' min kellu responsabilità li muma eh, eh, autoritajiet tal-Istat Britanniku li ma autoritajiet privati. U, u dawn l-implikazzjonijiet huma gravi ħafna. Il-mistoqsija tireferi għal erba komissar, ex komissari Pero għallu koll li stati membri oħrajn għandhom sfidi f'dan l-istess qasam. Jena nishtiq nkun naf li mumma dawn l-istati membri, il-Kummissjoni trid tiċċaradi fl-interess tal-trasparenzi u li mumma dawn u dan najdu bħala membru tal-grupp ta' skrutinju tal-member. Dina il-membri tal-grupp ta' skrutinju ma kellhomx aċċess għal dan din l-opinjoni din hija ħaġa gravi ħafna u jiena imħasba ħafna mill-fatt ta' ma rċevejniex biżejjed informazzjoni fuq dan. U anki Julian King għamel komment u qal illi dawn huma diskussjonijiet konfidenzjali mal-istati membri individuali. Hawnhekk iridu ngħiduha b'mod ċara hawnhekk wara sentej mem lebda riservatezza, il-dokument intern ġim muri għandu jiġi għandu jisir pubbliku m'għandux jiġi trattat bħala konfidenzjali u għandna e, ikonna insight għal dak li ġara fuq din l-informazzjoni għax in li huma affettwati għandhom e, bżonn ikollhom aċċess għal rimedju jekk ma jkollhomx l-informazzjoni ma jkunux jistgħu. Jiena nixtieq e, il-kwistjoni anki tal-autoritajiet tal-Amerikani tal fuq il-liġi Patriot u liġi oħrajn, liġi oħrajn. Il-Ministru il ministru tal affarijiet Interni għallu dan mhux possibbli għaliex huwa l-Ministeru tal-Affarijiet Interni illi għandu għandu il-proprjetà ta' dawn id-dokumenti. Imma jekk il-Kummissjoni m'għandha xejn xi tajt fuq dan, eh, allora din hija verament skandlu il-drittijiet eh, ta' drittijiet ta' proprietà individuali fuq pajjiżi. Eh, Il-President titloba ta' tala. Il-Kommissjoni għanda verament eh, tikkonkludi fuq da u fuq il-Kommissjoni nishtiq nkun naf jekk il-Kommissjoni jekk taċi input fuq din l-istqarrija fuq l-autorità ehm, fuq il propieta intellettuali u li ma passi ittieħdu e, e biex din id-dejta e, tinalaq. Grazzi. Signora Sipet, jek loġobkom ma tistawx teċedu il-ħin allokat tilkom għax xekles ikona problemi bil-punti l-oħra. Grazzi, mela nibda bil-kommenti ġenerali ħafna, Ġdan u eżempju ieħor li juri b'mod ċar li kemm il-Kummissjoni manki il-Parlament m'għandhomx biss jiffukaw fuq eh, il-leġizlazzjoni ġdida, ma rridu ninvestu iktar fuq l-implementazzjoni u l-inforzar tal leġizlazzjoni eżistenti, għax dana huwa verament gap. Jiena nishti nisħa fuq dak kull ma qalet, dak li qalet il-kollega Sofi u nishti nerġa niġi fuq żewġ punti u l-Kommissjoni nishtiq insaqsijom xinu ma l-konsegwenzi ġenerali ta' da. Mux fuq il-Stati membri oħrajn edin namlu biex intejbu s-sitwazzjoni niżguraw li kollox jiġi implementat b'mod ġust. U nishtiq nitlob il-Kummissjoni eh, tirrapporta fuq din il-mistoqsija u tagħti risposta x'inhuma l-konsegwenzi u x'inhuma r-riżultati tagħhom. U tini mistoqsija fuq ir-relazzjoni futura mal-Renju Unit jiena niftakar li ħafna nies għalu illi u importanti li konna relazzjoni mill-qrib fuq is sikurta ma dax ifisser naturalment id-data għawnek qed jiġu użati b'mod illegali u forsi dan mhux biss eh, l-uniku kazu kas l-aċċess għal database Schengen forsi eh, forsi qed jiġru anki l-istess ksur fuq databases oħrajn u rridu nżommu għaf moħna di meta nitkellmu fuq relazzjoni qrib minna fin-naħa tar-Renju Unit. Sur Brian. Grazzi, President. Huwa veru. U, e, e, illi l-aċċess huwa insuffiċenti u rridu nisħu fuqha. Għal daqstan dan mhuwiex ksur ta' dritt tal-privatezza, imma hija wkoll kwistjoni ta' sikurtà ir-Renju Unit mhux qed jissinkronizza id-database allora jekk jiġi inkluż eh, xi arrest per fid-database, eh, dan mhijiex viżibbli, dan id-data ma jkunx viżibbli u għal daqstant il-persuna tkun tista' taħrab mill-investigazzjoni. U dan huma riski kbar għas sekurtà kollettiva tagħna. U allura jena nishtiq najt li l-ewwel net dewmin fir-risposta miex aċċettabbli u violazzjoni tal-regoli tal-Parlament u tini il rifjut li wieħed jirrispondi illum oralment u ukoll mhuwiex aċċettabbli. Huwa ċar fir-regoli illi il-Kummissjoni għandha obbligu illi tirrispondi rispondi u dawn id-dokumenti mandomx ikunu sigriti l-ewwel net għax jirrevelaw ksur fuq il-liġi tal-Unjoni Ewropea u mandomx eh, mandomx ikunu eh, eh, eh, eh riservati għal eh, mandomx ikunu moħbijin għal grupp ta' skrutinju u kif qalet Sofi għanna nalqu l-aċess għad database u ma naqblux illi il renjuniti komplu jużawa u rridu follow-up ta' dawn, nishtiq nkun nafhem minn il-Kommissjoni, jekk intkom ma tirrispondux f'dan il-qafas imħabba il-konfidenzjalità tar-rapport, tal ma nistawx aħna niżguraw illi konna smih eh, closed doors biex inkonna eh, eh, xenarju illi li permetti li jintkom tirrispondu għal dawn il-mistoqsijiet. U bekk inkunu nistaw Eh, nifissaw dialogu ta' skambju għax ma nistawx assolutament nippermettu li jintkom ma tirrispondux. Mela biex nagħlaq dan ir-round ta' deputati eh, ikun hemm is-Sinjura Intervelt mbagħad wara ikun hemm il-possibilità ta' replika minn naħa tal-Kummissjoni. Sinjura Intervelt. Jien għandi ħafna xi nżid. Forsi mistoqsija ulterjuri għall-Kummissjoni Għax dawn il-ksur diġa kienu jeżistu fl-2015 u l-Kummissjoni terġa lura tiġi lura lin lejna fl-2017 u tajt illi il-ksur maġiex eh, risolt xej u, u l-Kummissjoni allura għaliex il-Kummissjoni ma deċidiċ immedjatament taħħom missis. Għax laqas għanna benefiċi ta' eh, minnaħa ta' sikurta għaliex il-Kummissjoni tatom aċċess, zammitom fl-aċċess, jekk intkom kelkom il-volontà, kelkom volontà għaliex intkom id-deċidejtu illi tkomplu tatuhom aċċess. Mela, minnaħa tal-Kummissjoni nixtiequ nkunu nafu jekk tixtiqux tieħdu l-kelma għal-replika. Thank you, Madam Chair. Grazie, President. Grazie għal mistoqsijiet li tam għamiltuli. L-ewwel net. Fuq ċerti assunzjonijiet li semmew dal ħodu Aħna nixtiequ unajdu illi l-artikolu tal uh, il, ma jirriflettix il-kontenut tal-rapport. Il-rapport tal-rapport evalwazzjoni Schengen ma jgħidx li il-kumpaniji għandhom aċċess ta' data SIS u jistgħu jagħmluhom disponibbli għall awtoritajiet tal-Amerika. l-aċċess għal kumpaniji privatu huwa eh, regolamentat u għal dawk il-kumpaniji li jisodisfaw eh, eh, ħsibijiet uh, uh, ta' ta' riservatezza u ta' sikurtà. Dawn fuq il-rapporti għajt li gvern tal-Amerika tal ma jkunx jista' jitlob eh, data a, bazi bażi tal-liġi tal-Amerika Patriot. Aħna ma nistawx nikkommentaw fuq ir-rapport, E ksur ta' regoli ta' sikurtà ma automatikament ma, ma jbiddilx ir-regoli. Allora il-fatt illi il-rapport ġi publikat fuq Twitter b'ġurnalista mandux mux se jbiddel il-status ta' rapport bħala dokument klassifikat. Però nixtiequ nfakrukom il-rapport Jimmy Boat lill-Parlament u ġaġi diskuss f'Mejju tal-2018 fil-grupp ta' skrutinju Schengen. U dan jfisser illi il-Kommissjoni hija disponibbli biex tiddiskuti u tikkommenta rapport f'dan it-tip ta' laqa f'dan l-ambjent. Nishtiq anki nfakkar illi l-Parlament il et jirċevi rapporti kolla tal-evalwazzjoni Schengen ma li jiġu adottati mill-Kummissjoni. Oh. Si usted ha terminado de hablar? No. And the last point. U l-aħħar punt li nixtieq infakkar il-membri tal-Kumitat huwa l-fatt illi illi natu aċċess l-Renju Unit għal SIS ma kienieċ deċiżjoni tal-Kummissjoni u fl-istess mod u miex fidejn il-Kummissjoni titieħed deċiżjoni biex taqta il-kollegament. Dan huwa fil-grupp ta' ħidma tal-Konsil u żewġ proposti li ġew diskussi f'dan il-grupp ta' ħidma saru minnaħa tal-Kunsill u mhux minnaħa tal-Kummissjoni. Grazzi. Usted, bien, vamos a ver. Mela, grazzi ħafna. Hemm kwistjoni differenti. Mela, koordinaturi jistgħu ukomplu bid-dibattitu eh, bħala segwitu u l grupp ta' studju ta' Schengen għandu wkoll possibilità il-koordinaturi x'nistgħu nagħmlu biex insaħħu dan is-segwitu u anki l-membri ta' Libe jistgħu jitrattaw dan is-suġġett u għalhekk il-parir tiegħi huwa illi il-persuni illi resqu l-mistoqsija jixtiequ illi jkunu sodisfatti u dan jistgħu jagħmluh bħala permezz tal-koordinaturi biex jagħtu segwitu biex hekk dan il-Parlament ikollu iktar sodisfazzjon milli għandu għalissa. Grazzi ħafna li dawk kollha li ħadu l-kelma, grazzi l rappreżentant tal-Kummissjoni għall parteċipazzjoni tiegħu. Issa immorru għal punt numru 7 tal-aġenda tagħna. Nitkellmu fuq il-missjoni taċ ċentru lill ċentru ta' Monitoraġġ Ewropew EMCDDA fl-Lisbona 30 u 31 ta' Ottubru se jkun hemm il-preżentazzjoni tal-abbozz ta' rapport ta' din il-missjoni u dan skont ir regolament intern tal-Parlament Ewropew għax kull sentejn il-Kumitat tal-Parlament Ewropew kull kumitat jista' jibgħat eh, missjoni ta' tliet membri lill aġenziji tal-Unjoni Ewropea. U issa għandna lill-Sinjura Katerina Kinnici li kienet il-kap tad delegazzjoni biex tippreżenta l-abbozz tar rapport tal-missjoni. Jekk jogħġbok, Sinjura Kinnici. Eh, pjaċir tiegħi nagħtik il-kelma. Grazzi ħafna. Grazzi, President. Fit-30 31 ta' Ottubru morna eh, Lisbona bħala eh, missjoni tal-Libe l-IMCDDA jiena biss rappresentajt il kumitat Libe imħabba problemi żgħar u nies li fl aħħar meta ma setawx eh, jissieħbu miegħi bħala membri tal-missjoni biex rappreżentaw il kumitat Libe ma setawx jipparteċipaw u laqas ma kienx hemm id-direttur tal-osservatur is-sur Alexis Gosdel imma l missjoni marret jiena mort u nista' ngħid mod eċċellenti u din minħabba l-organizzazzjoni tajba ħafna min-naħa tal-staff eh, tal-osservatorju kien hemm il-kap eh, eżekuttiv Sur Pereira u x-xogħol tas-Segretarjat tal-Kumitat Libe u nixtieq nirringrazzjah is-Segretarjat id dottoressa Moira Andranelli għax tassew inħoss li għandi bżonn nirringrazzjahom għall parteċipazzjoni tal-Policy Advisers tal-gruppi politiċi li taw kontribut eċċellenti biex jitlu iktar fil fond permezz ta' din il-missjoni għal dak li l-attività tal-osservatorju. Il-missjoni kienet wara tliet snin minn dik ta' qabel u permettilna sow illi niċċekkjaw mhux biss ix-xogħol għaddej u metodoloġija tax-xogħol li jiġu eh, eh, implementati mod effettiv mill-osservatorju imma wkoll nkunu nafu l fenomenu tal-drogi u l-użu tad drogi fl-Ewropa illi jiġbru wkoll sostanzi psikoattivi ġodda pala sintesi, għaxina rrakkontajt kollox fir rapport imma malar malar l-ewwel ġurnata tal-missjoni kien hemm il-suġġett, trattajna s-suġġett tad drogi mill-2017 kif kien hemm żieda eh, ma' nies li mietu minħabba abbuż tad drogi kif ukoll fil-biċċa kbira tal-każijiet sfortunatament is-sostanza responsabbli ta' dawn l-imwiet kienu l-opjatiċi jiġifieri anki sostanzi li l-iktar insibu fl-Ewropa hija l-kannabis u l-eroina li sfortunatament l-iktar eh, insibu u l-iktar tikkawża imwiet. Dawn fl-2017 kienu xi 8200 imwiet minħabba l-abbuż u dawn saru 9 eh, 3400 jekk noddu wkoll it Turkija u n-Norveġa li għandhom ftehim mal-Aġenzija għal skambju ta' informazzjoni. Issa l-aspett li qed iħassibna ħafna li huwa marbut mal-abbuż tad-drogi huwa iż-żieda tal-opjatiċi sintetiċi ġodda ġifiri sostanzi psikoattivi ġodda mill-2017 kienu monitorati mill-osservatorju u huma 730 eh, imma anki dan in numru dejjem qed jiżdied għax dejjem qed jitpoġġew eh, eh, sostanzi ġodda psikoattivi fuq is-suq, pereżempju l-fentanil li huwa uh, suppost taffi tbatija u qed jużat anki permezz derivati tiegħu fil-mediċija kemm għall-annimali kemm għall-bnedmin, imma ovvjament jekk tiġi użat bħala abbuż issir eh, sostanza bħala droga psikoattiva u faċilment wieħed isiba fuq is-suq permezz ta' swieq illegali online għax dosi żgħar ħafna sfortunatament diġà jagħmlu ħafna ħsara u perikolużi ħafna għas-saħħa tal-bniedem u eh, qegħdin eh, għal-beħ faċilment ħafna għax wieħed jista' jordnhom f'kwantitajiet żgħar ħafna imma qed naraw anke bis-sistema bikrija mal-Europol ukoll kien hemm xi 1300 sekwestru. Però il-sostanza dejjem qed narawha fuq is-suq faċilment u anki għal dawk li huma il-sostanzi psikoattivi jibqgħu ġestiti mill-kriminalità organizzata f'pajjiżi ta' provenenza jibqgħu dejjem eh, l-Afrika l E, ta' fuq u hemm ukoll pajjiżi ġodda l-Indja pereżempju u mod partikolari ċ-Ċina illi sar pajjiż importanti ta' produzzjoni u ta' oriġni u l-osservatorju għal kważi qed jagħmlu produzzjoni industrijali ta' dawn is-sostanzi psikoattivi u għalhekk e, kellna preżentazzjoni ta' afas preċiż ħafna ta' tipoloġija tal użu ta' diffużjoni ta' dawn is-sostanzi ta' drogi fuq it territorju Ewropew. Mbagħad it-tieni eh, jum tal-missjoni kien dedikat biex naraw iktar fil-fond l-attivitajiet tal-osservatorju brabta ma' dak illi huwa l-baġit ukoll li għandu iċ ċentru illi dejjem għandu valutazzjoni esterna naħta l-Kummissjoni Ewropea skont ir-regolament huwa previst kull seba' snin u fil-fatt din ġiet implementata fil-bidu tal-2017 u eh, spiċċat fl-2018 u din il-valutazzjoni esterna konfermat kif l-Osservatorju Ewropew qed jopera sow u sew ħafna u wkoll identifika l marġni biex ikun hemm titjib fl-attività eh, tal-osservatorju pereżempju permezz tal-viżibilità tiżdied il-viżibilità tax-xogħol taċ-ċentru li mbagħad tkun tista' eh, tgħin biex iċ-ċentru ikun jista kemm jista' jkun jifresh iktar l-informazzjoni meta mqabbel ma dak li qed jagħmel attwalment. Il-valutazzjoni esterna wkoll ma kinitx limitata biss għall indikazzjonijiet fuq l-opportunitajiet li eh, jista' jkollu ċ-ċentru imma biex ukoll iżdied għal tipi ta' drogi oħra u dan diġà jiġri pereżempju f'pajjiżi oħra Ewropej bħal Portugal fejn l-approċċ eh, ta' min huwa dipendenti mill-drogi mhuwiex limitat ma wkoll għal logħob eh, għal kif ukoll għal dipendenza fuq l-internet, għall alkoħol u għalhekk għal dak li huwa l-2020 u l-budget tal-osservatorju baqa' kważi l-istess anki jekk l-ispejjeż għall istaff żdiedu imma dan ma ħalaqax xi diffikultà fl-attività taċ-ċentru illi baqa illi jagħmel ix-xogħol tiegħu jaqdi dmiru b'riżultati tajbin ħafna u kemm jista' jkun jagħmel eh, użu ottimali mir-risorsi li għandu. Staff kif ukoll finanzi. Mela, biex nagħlaq, eh, President, nista' ngħid illi l il missjoni eh, permettiet li naraw kemm qed jopera sew iċ-ċentru għal dik li għall metodoloġija tax-xogħol tal-osservatorju stess u permettiet ukoll kodin il-missjoni niċċekkjaw nikkonfermaw li x-xogħol għaddej huwa appoġġ konkret għal dawk li għandhom bżonn ikunu l politiki fuq id-drogi u ġlieda kontra t traffiku ta' drogi għax jagħti informazzjoni konkreti objettivi li wieħed jista' jqabbilhom, jista' jafda fihom fuq il-fenomenu tad-drogi u d-dipendenza tad-drogi. U l-missjoni permettit ukoll kemm hija importanti li nżommu l budget finanzjarju anki f'dawk li huma negozjati għaddejjin fuq l-MFF għal sal-2027 għax hemm bżonn illi jkun hemm budget adegwat għaċ-ċentru illi mbagħad hemm bżonn jiżdied jekk jiżdied ukoll il-kamp ta' applikazzjoni tal-attività tal-osservatorju. missjoni wkoll permettiet li niċċekkjaw kif l-attivitajiet taċ-ċentru jistgħu jkunu wkoll ehm, jiżdiedu. U nagħlaq rajna biċ-ċar fil qat li kellna kif dawn l-aħħar snin sfortunatament kien hemm żieda fil-fenomenu tal- abbuż ta' drogi konsekwenzi drammatiċi u rajna kif iċ ċentru eżekuttiv tal-Europol Katrin Dobol eh, reġgħet enfasizzat u dan se sabuħ ukoll fir-rapport konġunta tal-ODT u tal-Europol li se tiġi ppreżentata fil-Kumitat tagħna fl-aħħar ta' Jannar kif kont qed ngħid it-traffiku tad drogi eh, jibqa' dak li l-iktar jagħti liħ lill-kriminalità organizzata u tlaħħam ukoll imbagħad eh, reati oħrajn u għalhekk ġie enfasizzat kif huwa neċessarju illi jkun hemm riflessjoni attenta ħafna fuq il-politiki kontra d-drogi li huma ehm, dispensabbli mħabba l ħarsien tas-saħħa ovvjament għax din hija teddida kbira, speċjalment taż-żgħażagħ, kif ukoll għas-sigurtà biex niġġieldu kontra t traffiku ta' dawn id-drogi u għalhekk inħoss li għandi bżonn ngħid li l missjoni kienet missjoni importanti ħafna illi konkludiet ruħa mod pożittiv u wkoll uriet ix-xogħol eċċellenti ta' dan l-Osservatorju. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna lilek, Sinjura Kinnici. Nixtieq u nirringrazzjawk għal rapport preċiż, komplut u tal-informazzjoni li tajtna fuq din l-Aġenzija li qed tiffunzjona sew qed topera sew metodoloġija tajba li għandha data li hija fidabbli li għandha potenzjal ukoll biex ittejjeb ukoll anki l budget tagħha biex ikollha budget adegwat u dawn huma importanti ħafna ġifieri importanti d-dejta eh, dawk li eh, il-numru tal-imwiet minħabba l-abus mid-drogi biex fl-aħħar mill-aħħar ikollna rapport fuq dawn il-prattiċi drammatiċi ħafna illi kkawżaw tant problemi fil-pajjiżna, apparti l-kwistjoni tas saħħa u tal-futur ta' xi wħud miż-żgħażagħ tagħna illi jaqgħu f'din in-nasba. U għalhekk nixtieq insaqsi lill deputati jekk hawn xi ħadd li jixtieq jagħmel xi kumment. Le, ma jidhirx li huwa l-każ, anzi iva hawn xi ħadd li għandu mistoqsija nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President. Reċentement jiena rajt ir rapport tal-EU Drug Market tal 2017 illi ċentru ħareġ bih dan huwa dokument qawwi ħafna u naqbel li ċentru qed jagħmel xogħol eċċellenti. Imma fost affarijiet oħra smajna illi l-kokaina wkoll Eh, ġejja lura b'mod drammatiku il-Polonja minn fejn niġijien għandu l-ikbar suq kbir fl-Ewropa tal-kokaina. U r-rapport jgħid ukoll illi l-awtoritajiet qed jiġġieldu dan il-fenomenu u l-ammont ta' kokaina fl-Ewropa issa waslet għal stadju ta' rekord imma l-Polonja qalet biss li kien hemm fl-2017 tisa konfiski biss ma kienx hemm dejta ta' qabel u għalhekk forsi tista' tikkummenta fuq dan għax taf iktar minni żgur fuq dan is-suġġett dak illi ċentru jgħid fuq il-prioritajiet Pereżempju, il-ċifri li għanda li għandu ċentru mbagħad mill-Polonja. Iva, Is-sur Arban istet ukoll għandu l kelma Mikrofonu jekk joġbok għal-kellim. Grazzi ħafna. Sena tajba lil kulħadd. jiddispeċini ma stajtx inkunaw qabel għax na kont marit imma għandi esperjenza li nixtieq naqsam magħkom fuq dan l-osservatorju. Għal dawn l-aħħar 35 sena jiena ili nittratta dan is-suġġett bħala viċi president tal- taċ-ċentru ta' riabilitazzjoni tal-komunitajiet pubbliċi fil-Greċja. Dan iċ-ċentru huwa ta' valur kbir għal programmi ta' riabilitazzjoni f'pajjiżna. U l-arfin illi huwa prodott huwa użat minn dawn iċ-ċentri kollha ta' riabilitazzjoni biex ikunu jistgħu jiffurmulaw il-politika tagħhom. Personalment naf sow id-direttur u ħafna mill-membri tal-istaff jien għandi fiduċja kbira fihom, fiduċja sħiħa nixtieq insemmi xi żewġ punti li jistgħu jgħinu x-xogħol tagħna fil-ħames snin li ġejjin. Fuq dak li qalet il-kollega, xi ftit minuti ilu, hemm xi ħaġa oħra li għandna bżonn ngħidu fuq dan il-punt. Hemm fenomenu ġdid il-fenomenu ta' din is-sustanza u l-użu tagħha, il-popolazzjoni iktar eh, foqra kienu qed jużaw pereżempju sostanza waħda, ma issa qed jużaw dak li jistgħu isibu anfetamina, kokaina, alkoħol u dan tfisser illi l-users għandhom problemi psikjatriċi jew psikoloġiċi u għalhekk għandna kategorija ġdida ta' nies illi jabbużaw mid-drogi. pajjiżi wkoll fil-Greċja għandna dawn il-drogi sintetiċi u naħseb illi dan iċ-ċentru għandu bżonn isegwi t tipi kollha ta' dipendenzi tad drogi, l-alkohol, il-lop, il etc. l tal-azzar. Fl-aħħar mill-aħħar hemm strumenti tajbin ħafna li huma d dispożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u aħna konna eh, proponejna illi eh, nżidu l il budget taċ ċentru. U dan ifisser li l politika tagħna fl-Unjoni Ewropea fuq l-abbuż tad-drogi hemm bżonn isiru armonizzati għandna bżonn li jkollna mudell Ewropew wieħed kif nistgħu niġġieldu dan din il-problema tant serja. Jekk tieni minuta permettili Sinjura President, hemm bżonn li ngħidu illi ż-żgħażagħ jibdew mill-età ta' 12 sena jużaw id-drogi, ħaġa ta' so drammatika jekk m'hemmx iktar deputati li jixtiequ jitkellmu, aħna nixtiequ nsaqsu eh, Anzi li lis sinjura Kinnici għall-intervent importanti u tajjeb ħafna taħħa u nirringrazzjaw ukoll għal l-arfin li tagħna l-aħħar kelliem. Issa mmorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna, il-punt 8 li għandu x'jaqsam mal-preżentazzjoni tar-riżultat tad delegazzjoni ad hoc tal kumitat Libe f'Malta 2 u 3 ta' Diċembru tal-2019. Sinjura Intervelt bħala kap tad delegazzjoni se tagħmel intervent qasir u nirringrazzjaw ħafna għax-xogħol tagħha eh, f'Malta u ehm, għandilek il-kelma. Chair, I think I can be relatively Iva, nista' nżomm fil-qosor, nista' ntikom stampa ġenerali ta' dak illi għamlet id-delegazzjoni għax minn meta morna Malta il-Parlament kellu debattitu kien hemm adozzjoni ta' riżoluzzjoni fit-18 ta' Diċembru ġifier eh, eh, ġewwa sanna għal konklużjoni imma naħseb li huwa utli ninforma lill membri ta' dan il-kumitat kif din id-delegazzjoni x'għamlet u x'kien il-programm u kif ħdimna U qabel ma nagħmel hekk, nixtieq nirringrazza lis segretarjat mod partikolari għax ħadmu għamlu l-mirakli biex organizzaw din iż-żjara e, f'temp ta' ftit ġranet kollox kien irranġat, organizzat u kien hemm programm tajjeb ħafna nixtieq tassew nirringrazzjahom. Ir-raġuni għaliex morna e, fl-aħħar minuta kważi għax kien hemm Eh, żviluppi drammatiċi u li waslu ħesre għax l-investigazzjoni tal-Pulizija fil-qtil ta' Daphne Karwana Galizja ħassejna kellna l-pjan ansi illi mmorru Malta imma iktar tard imma ħassejna l bżonn li kien importanti li nkunu preżenti f'dan l-istadju għal żewġ raġunijiet l-ewwel nett biex nifhmu eh, mal-ewwel man insitu dak li qed kienet jiġri u l iskop ta' żara bħal din mhix biss ġabra ta' informazzjoni tkellmu man-nies, imma biex jirwasslu messaġġ ċar min naħa tal-Unjoni Ewropea li aħna eh, mħazbin, preżenti, li qed inħarsu lejn dak li qed jiġri, kellna laqat mal-Prim Ministru, il-Deputy Prime Minister, il-Ministru tal-Ġustizzja, tlieta filgħodu ntqajna mal-President, ntqajna mal-Attorney General, mal-Kummissarju tal-Pulizija u t-tim tiegħu u mod partikolari il-kap tal-investigazzjoni fil-kas tal-qtil u tkellimna mal-Speaker tal-Parlament, mal-kap tal-Oppożizzjoni, mal-Ombudsman. Tkellimna wkoll komma rappreżentanti tal-familja ta' Dafne Karwana Galizja ma' attivisti, NGOs, ġurnalisti, kif ukoll mal-Kamra tal-Avukati u naħseb illi kien programm intensiv ħafna imma tagħna stampa tajba ħafna tas-sitwazzjoni. Issa għal dawk li huma l konklużjonijiet tagħna naħseb il konklużjoni importanti kienet ovvjament illi fl-aħħar kien hemm progress konsiderevoli fl-investigazzjoni tal-qtil imma wkoll hemm eh, nuqqas ta' progress li ħassibna ħafna f'investigazzjoni relatati f'persuni li huma biċ-ċar persuni ta' interess rajna mill-żjara tagħna kien hemm progress iktar imma rajna wkoll illi fejn suppost kien hemm avvanz dan ma sarx. Esprimejna wkoll it-ħassib tagħna fuq il-pożizzjoni tal-Prim Ministru illi qal li se jirriżenja e, sa tasal derwaqt jumejn oħra imma ħassejna u jiena nħoss personalment u għadni nħoss illi l-fatt illi baqa e, fil-kariga tiegħu għal ġimgħat sħaħ kienet theddida serja ħafna għall integrità tal-investigazzjoni. Movimenti tiegħu minn dik iż-żjara eh, ma tantx eh, naqsu mit-ħassib tiegħi u aħna nilqgħu li kien hemm se jkun hemm u hemm eh, din l-inkjesta pubblika u waslet għal provi u xhieda ġdida. Ħadna nota wkoll tar-rwol pożittiv ħafna il preżenza tal-Europol ħadna nota tal-fatt ukoll illi is-segwitu għar għal rakkomandazzjoni tal-Venice eh, Commission bidew imma aħna nixtiequ illi naraw illi ikun hemm segwitu maġġel kemm jista' jkunu qawwi u eh, rajna almenu ċerta sodisfazzjon li dan beda kien hemm kif għad nuqqas ta' progress Eh, f'każijiet jew investigazzjonijiet fil-ħasil tal-flus korruzzjoni u reati relatati mod partikolari għal persuni ta' interess dan huwa għajn ta' eh, tħassib għalina sprimejna t-tħassib tagħna fuq il-ħelsien tal-medja u s-sigurtà tal-ġurnalisti li jaqbdu jitfit, ovvjament, ma' xulxin. U fl-aħħar għabbażi tal-dak li sibna matul iż-żjara u żjariet ta' qabel li kien hemm u eżerċizzju ta' monitoraġġ ta' qabel, aħna fir-riżoluzzjoni li adottajna u dan minn ukoll in situ enfasizzajna t talba ta' dan il-Parlament il kummissjoni Ewropea li mal-ewwel tidħol f'dialogu mal-Gvern Malti fil-kuntest tal-qafas tal-istat tad dritt u jiddispeċina ħafna illi sissa dan mhux il-każ. Alla volja l-Kummissjoni Ewropea esprimiet it-ħassib kitbet ittra lill gvern Malti illi iktar milli għamlet il-Kummissjoni ta' qabel eh, f'sentejn u nofs, ġifiri l-affarijiet qed jiċċaqalqu imma imma bil-mod, mod timidu u nalaq billi ngħid illi wara r-ritorn tagħna Ktibna żewġ itri waħda lill kummissjoni b'dan il-messaġġ u ktibna ittra wkoll il-Kunsill għax xi jumejn wara il-mexxejja tal-Gvern eh, ntaqgħu fis-Summit Ewropew u wieħed mill-mexxejja kien is-Sur Joseph Muscat stess u aħna eh, għamilna appell lill-Kunsill biex iqajjem dan is-suġġett u ġejna injorati mill-Kunsill kif is-soltu jagħmlu, imma nittama illi għalmenu jkollhom il-kortesija illi jwieġbu għall-ittra tagħna biex hekk għalmenu nkunu informati għal dawk li huma raġunijiet għaliex jirrifjutaw illi qajmu din il-kwestjoni. U għalhekk dan huwa rapport tal-żjara tiegħi u nixtieq nirringrazzja il-membri tad-delegazzjoni l-ewwel qabel kollox għal disponibilità tal-aħħar minuta tagħhom imma naħseb ukoll illi anki jekk niġu minn sfondi politiċi differenti u hemm sensivitajiet politiċi ovvjament, imma ħassejna ħassejt illi ħdimna uh, tajjeb ħafna b'mod kolleġjali u b'mod kostruttiv ħafna u nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi. Grazzi. Thank you for the presentation. Grazzi ħafna dik il-preżentazzjoni tal-rapport tiegħek, Signor Enfeld. Kif intunajtu kelli naħrab ftit minħabba li kelli impenn ieħor u kelli nattendi la oħra li ma stajtx nonqos minnha. Grazzi ħafna lill kollega tiegħi talli ippresidiet sakemm jiena ma konċaw. Nixtieq nħodu l-opportunità biex ngħid li napprezza ħafna x-xogħol illi sar min-naħa tas-segretarjat. biex jakkumpanjaw iħejju wkoll din id-delegazzjoni li saret eh, f'qasir żmien, kienet organizzata f'qasir żmien din id-delegazzjoni bbażat Malta u li aħna stajna wkoll nieħdu ħsieb l-arranġamenti kollha ta' organizzazzjoni li kienu kien hemm bżonn li nieħdu ħsiebhom ukoll f'din is-sitwazzjoni ta' pressjoni kbira. Ejja issa nisimgħu min-naħa tal-membri l-oħra kollha li kienu membri f'din id-delegazzjoni li ma preżenti hawnhekk. Naħseb li s-sinjora Mezzola tixtieq tibda hi, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, ċer, grazzi ħafna lil Sofi u lill membri kollha tad-delegazzjoni tal-kooperazzjoni sinċira u onesta tagħhom nixtieq nissieħeb ma miegħek huma Sofi billi ningrazzja lill-membri kollha tas segretarjat li ħadmu lejlu nar biex jorganizzaw din id-delegazzjoni eh, din il-missjoni minħabba li kienet verament sitwazzjoni delikata. Minn dakinhar law dak li esperjenzajna kien verament surreali. Il-qtil ta' Daphne Karwani Galizja u il-cover-up u l frame up li kien riżultat ta' dak li qiegħed eh, jiġri bħalissa kien marbut ukoll mal-Prim Ministru, prim Ministru ħabbar li ħaj reżenja din il-ġimgħa iżda l-aħħar 40 jum għattaħħom billi jinfluwenzaw u jdajjef l-istituzzjonijiet kollha. Minn dakinhar law is-soċjetà ċivili baqgħet protesta u titlob ġustizzja u responsabilità u naħseb li din mhumiex dawn mhumiex affarijiet wis ikbar x'nitolbu. Matthew t-tifel ta' Garwana Galizja qal ma jistax ikun hemm ġustizzja mingħajr ma jkun hemm bidla u naħseb li għandu raġun il-fatt li Joseph Muscat ħajreżenja dan mhux ħajibdel mhux ħajibdel l-affarijiet kollha li aħna esperjenzajna f'dan il-missjoni. Minn dakinhar l aħna adottajna riżoluzzjoni fl-aħħar plenarju ta' dan il-Parlament Ewropew li kienet tiddetta numru ta' kwistjonijiet li Malta trid tindirizza u anke nuqqasijiet fil-Kostituzzjoni tagħna l modda kif aħna naħtru l-mexxejja tal-istituzzjoni tagħna r-riżorsi li nagħtu lill-membri tal-Parlament irridu wkoll niskuraw li jkun hemm indipendenza tal-awtoritajiet tal-Pulizija inwaqfu wkoll il-beħ tal-passaporti ta' Malta ġifiri tal-Unjoni Ewropea wkoll lil dawk in-nies li m'għandhom l-ebda rabta ma' Malta. Nittamaw illi bekk inkunu nistgħu nirkupraw aħna wara dak illi għamil biskat matul it-tmexxija matul is-snin ta' tmexxija tiegħu. Iżda din lodda mhix biss tikkonċerna lil Malta, din lodda li għandha l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi d-drittijiet tal bnida f'kull stat membru għandu jittejjeb, issa jekk dan hux ħajsir minħabba mekkaniżmu tal-istat ta' dritt il-ġdid u jippermezz tal-liġijiet ġodda biex inwaqfu dawn il- kawżi quddiem il-qorti aħna f'dan il-Parlament Ewropew rrid nisguraw li l-bidla tkun drastika u tsir malajr, ġifieri nixtieq ningrazzja lil kulħadd għal darba oħra biex din missjoni kienet possibbli. Nixtieq ningrazzja wkoll il-kollegi tal-li baqgħu b'moħħhom miftuħ għal jaraw u josservaw dak li kienet jiġri f'Malta tal-li wkoll appoġġjaw il- riżoluzzjoni illi kienet adottata fil-plenarja f'Diċembru li għadda naħseb li bekk aħna stajna verament nibadu messaġġ ta' tama lill poplu Malti. Jiena ottimista li ħajr nixxilna naslu fejn nixtiequ naslu minkejja l problemi u d-diffikultajiet. Grazzi ħafna Sira Mezzola. Issa nistgħu nisimgħu l membri l-oħrajn li kienu preżenti fid-delegazzjoni li huma hawnhekk, Sinjor Sipel. Grazzi ħafna. Jiena wkoll nixtieq ningrazzja lil kulħadd minħabba li nafu li din il-missjoni kienet organizzata ta' malajr, ġifieri kien hemm bżonn li jsir ħafna xogħol ta' organizzazzjoni li kellu jsir minnaħa tas segretarjat, minnaħa ta' l-advisors, minħabba tal-istaff kollu. Naħseb li verament li kienet problematika l-organizzazzjoni u anke wara rridna aħna inħejju rapport il-ġimgħa dakinhar l-istess ġemma li saret il-missjoni ġifiri naħseb illi nista' ningrazzja minn qalbi li kulħadd li permetta li dan kien possibbli. Mela nix ningrazzja wkoll il-kollegi kollha li parteċipaw fil-missjoni minħabba li avolja forsi jista' jkollna opinjonijiet differenti l-atmosfera kienet daqsxejn eh, kienet pjuttost tajba u li jkollna missjoni pjuttost tajba f'ambjent tajjeb. Nixtieq nistaqfu dak li qalet Sophie Intfeld, Iva jagħmel ma jagħmilx sens li nidħlu fid-dettall daqsxejn, naħseb li l-konsegwenzi u l-konklużjonijiet ta' din iż-żjara diġà jittieħdu b'riżoluzzjoni li aħna appoġġajna f'Diċembru tas-sena li għaddiet, jiġifieri jiena kuntenta ħafna biex nimxu għabbażi ta' konsegwenzi tax xogħol li sar minħabba li diġà inbeda xogħol biex tinbidel il-liġi u l-Kostituzzjoni iżda naħseb li tkun xi ħaġa tajba li kieku l-Kummissjoni ssegwi dawn l-iżviluppi ħalli naraw li dan ix-xogħol li qiegħed isir isir Mara kemm jista' jkun aħna rridu naraw li l-appoġġ għall investigazzjoni li qed issir min-naħa tal-awtoritajiet Maltin speċjalment fuq kwistjonijiet transkonfinali dinja dan huwa appoġġ li aħna nilqgħu ħafna u li hemm bżonn isir progress ukoll anke dan l-investigazzjoni. Ma nasibx li hemm xi ħaġa oħra xi nżid minħabba li diġà kollha pparteċipajna fid-dibattitu f'Diċembru iżda naturalment x'minna ftit xhur oħra rridu nerġgħu nitkellmu fuq dan kollu minħabba li rridu nirrevedu x-xogħol kollu li għandu jsir ġifieri għallum nixtieq ningrazzja sempliċement lil kulħadd li Eh, għamel minn kollox biex dan missjoni tkun possibbli u apparti minn hekk iridu naraw x'tib ta' konsegwenzi aħna nistgħu naslu għalihom. Wara l-bidliet u aħna rridu naraw dan xi sarra fa' sitwazzjonijiet differenti fl-Unjoni Ewropea kemm għal ħelsien tal-espressjoni tax-xandir tal-soċjetà ċivili iżda anke fil-kuntest ta' korruzzjoni, ħasil ta' flus u aspetti oħrajn. Uridu naraw kif aħna rridu inħarsu lejn kwistjonijiet bħal dawn u ma ninsewx ukoll illi f'Malta hemm sitwazzjoni speċjalizza naħseb li l-istampa ġenerali fl-Ewropa kollha hija e, tmur lil hemm minn Malta. Grazzi ħafna issa mill-li sijar is-Sinjora Kanko. Grazzi ħafna Iva jiena nixtieq illi nirringrazzja lis segretarjat tal-Libet tal-mod effiċjenti ta' kif organizzaw din il-missjoni u anke tal-mod effiċjenti u l-appoġġ li taw kif ukoll kollegi kollha involuti fid-delegazzjoni u l-mexxejja wkoll ta' din il-missjoni ta' din id-delegazzjoni grazzi tal-kooperazzjoni u l-mod professjonali ta' kif aħna ħdimna fih dan din il-fact finding mission. Issa għandna r-rapport qudiemna u naħseb li nistgħu naraw bajnejna kemm hija sitwazzjoni kemm kienet u għada sitwazzjoni urġenti e kif qalet is-Sinjura Mezzola. Naħseb li l-lan tal-missjoni kienet li niġbru l-fatti u niżguraw li kull stat membru qiegħed jinżamm responsabbli biex jirrispetta l ogħla standards fl-Ewropa kollha. Jiena naħseb li r regola ir-regoli tal-istat tad dritt verament huma importanti ħafna u naħseb li nittama li din missjoni u dan ir-rapport ħajprovdi informazzjoni sivja l membri ta' dan il-kumitat u l-istituzzjonijiet Ewropej ħalli jmexxu quddiem ix-xogħol dan. Din missjoni żgur mhix ħadd immarka t-tmiem tal-osservazzjoni eh, ta' din is-sitwazzjoni żgur li qed fadal ħafna xi jsir qabel ma jkollna nkunu nistgħu nafdaw fl-istituzzjonijiet eh, Maltin. Xi ħaġa li hija importanti ħafna l-kredibilità ta' dawn il-fact finding missions hija li din hija dawn missjonijiet qegħdin hemmhekk biex aħna niġbru l-fatti mhux qegħdin hemm biex niġġudikaw. Iva aħna politiċi sta t-tmir tagħna mhuwiex li aħna ikollna eh, niksbu benefiċċju politiku, iżda rridu nsibu x'inhuma l-fatti ħalli naraw jekk l-istat ta' dritt u x'qed ikun irrispettat jew le. Ħalli bekk inkunu nistgħu nagħmlu l-iktar ħaġa importanti, ġifieri niskuraw illi tista' tkun irrispettata l-ġustizzja u ssir ġustizzja wkoll mal-familja u l-qraba ta' Defni Karwana Galizza li diġà batew ħafna u natuwa wkoll bħala offerta li dakollu li jtitolbuha f'Malta. Sur Galvanitis, Grazzi ħafna Iva minnaħa tal-gwe. Batna l-sur Kuloglu minħabba li huwa ġurnalist u ħadem ukoll fuq il-każ anke minn dik il-perspettiva, allura naħsibna li kien tajjeb li kieku nibatu lilu li kien familjari mal-każ. mela, Jiena wkoll nixtieq ningrazzja lil Sofi minħabba illi għenet <coughs> ħafna U dejjem tikkontribwixxi għal mod ta' kif eh, jaħdem dan il-kumitat. Jiena mhux mill-grupp politiku ta' iżda mill-gwe. Mela, f'dan il-każ u anke fil-każ ta' każ tal-ġurnalist Sloven li nqatel ukoll Slovak aħna qegħdin nippruvaw ukoll nanalizzaw dawn il-każijiet ta' korruzzjoni mill-qrib dak illi sef Malta huwa serju ħafna naħseb li sew fil-kollegi l-oħrajn qalu dak kollu li jiena xtaqt naħseb illi bekk nistgħu nkomplu aħna dejjem bl-investigazzjoni li għandha ssir. Grazzi ħafna. Jekk m'hemmx iktar kummenti. Iva tixtieq titkellem għalaj? Iva, xtaqt nitkellem b'mod iktar ġenerali. Minħabba li qabel ma sirt membru tal-Parlament Ewropew jiena kont deputat kummissarju għad-drittijiet tal-bniedem fil-Polonja u kif tafu intom ilkoll matul dan iż-żmien professur Adam Bognar il-Kummissarju tad-Drittijiet tal-Bniedem kienet juża s-settat kostituzzjonali tiegħu u aġixxa b'mod irregolari meta kien hemm il-ksur tal-istat tad dritt fil-Polonja u jiddispiċini ngħid r riżoluzzjonijiet ma kinux effettivi f'dawn il-każijiet u hemm ħafna stati membri qegħdin jiksru l-istat ta' dritt, inkluż Malta, u naħseb li aħna rridu nieħdu azzjoni. Iżda x'nistgħu nagħmlu iktar milli eh, qed nagħmlu jekk l-artiklu 7 b'mod partikolari anke fil- fl-eżempju tal-Polonja u tal-Ungerija, jekk dan l-artiklu mhuwiex effettiv, jiena naħseb li għandha tkun l-ambizzjoni ta' tmexxija tal-Unjoni Ewropea l-ġdida biex dawk li huma responsabbli għal ksur tal-liġijiet jinżabu responsabbli anke rridu nimplementaw mekkaniżmi finanzjarji li jistgħu waqfu minn pajjiżi li waqfu l-pajjiżi oħrajn milli jieħdu azzjonijiet bħal dawn. Grazzi ħafna dik dak il-komment addizzjonali sur Endfeld. Iva fil-qosor ħafna mħabba li naqbel perfettament ma' dak li ntqal. Issa naħseb li ma tistax tgħid l-Unjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew kienet kien attiv ħafna l-Kummissjoni kienet attiva f'ċertu każijiet, naturalment l-ikbar problema hekk hija l-Kunsill illi mhumiex qegħdin jieħdu r-responsabbilta għal rispett tas tad dritt fl-Unjoni Ewropea qegħdin jirrifjutaw li jagħmlu hekk u naħseb li forsi nista' nerġa' ntenni u ressaq talba li ċer biex forsi jfakkar lill kunsill dwar il-fatt li aħna ktibnilhom f'Diċembru u saqsejnhom meta ħanirċievu tweġiba tweġiba Għal dwar għalfejn huma rrifjutaw li jpoġġu l-punt dwar Malta fil-laqgħa tas-summit. Tajjeb, grazzi ħadna nota ta' dak li qed inti nixtieq illi ngħid ukoll li jiena għandi l-intenzjoni li nkun preżenti fl-ewwel laqgħa tal-Ġustizzja u Affarijiet Interni matul presidenza tal-Kroazja li ħajsir f'Jannar u naħseb illi dan ħajkun waqt biex aħna ukoll ngħidu kemm huwa importanti ir-rispett tal-istat ta' dritt u d drittijiet fundamentali tal-bniedem fl-istati membri. Il-Kummissjoni rrappreżentata hawnhekk ukoll ma nafx hekk tixtieq iżid xi ħaġa. Jekk tixtieq finħalli fidejk. Grazzi ħafna sur President Jiena sur Gavriljadis minn Digi Justice nixtieq li nikkonferma li Iva kien hemm Itra li ntbatet minn Didier Rangers lill-Ministru Malti tal-Ġustizzja, il-Sinjor Entfeld tkellmet fuq dan u l-Kummissjoni ħadd tkompli wkoll segwi mill-qrib il-każ ta' Malta fil-kuntest tas-Semestru Ewropew kif aħna għamilna sissa u naħseb li mbagħad nieħdu azzjoni jekk ikun hemm bżonn. Grazzi ħafna. Grazzi ħadna nota tal-punti kollha li tresqu. Ma nasibx li hemm iktar punti li għandhom jitresqu mela nistgħu nikkonkludu hawnhekk fuq il-preżentazzjoni tar-rapport minnaħat tal-missjoni ad hoc li żaret Malta u aħna naturalment nixtiequ ningrazzjaw ukoll is-segretarjat u l-membri kollha tal-istaff li jagħmlu minn kollox biex din il-missjoni seta tkun possibbli. Issa l punt li jmiss huwa pjuttost delikat fuq il-Privacy Shield bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, it-tielet reviżjoni konġunta annwali u ħan nirċivu presidenzjali min-naħa tal-Kummissjoni min-naħa tal-European Data Protection Board iżda għadhom ma waslux minħabba illi Il-punt kien skedat illi jibda fil-11, ġifiri nittama illi nistgħu nissuġġerixxi nistgħu nieqfu issa l-pawża qasira u nerġgħu nibdew fil-11 tajjeb hekk. Fil-11 ħanerġgħu nibdew bil-laqgħa So. Mela, eh, nerġa nil-għakom l-ura, grazzi għal dawk illi ma kienux għaw eh, fil-bidu tal-laqa, nerġa najdilkom il-sena tajba. U issa nerġaw inkomplu bil-ħidma tagħna. Eh, aħna konna qed nistennew il-kellima ospiti tagħna E, u issa għedinaw u biex nitkellmu fuq il-punt disa tal-agenda tagħna. Nitkellmu fuq il-Privacy Shield EU-US. Mela nilqaw il-persuni hawnhekk responsabbli għandna prezentazzjoni mill-Kommissjoni u l-oħra mill-Bord tal-Protezzjoni tad-Data Ewropea. Mela l-ewwel għandna sur Bruno Gencarelli mill-DG Ġustizzja, Umba eh, dana huwa fisem il-rapport tal-Kummissjoni, se jippreżenta l-rapport tal-Kummissjoni, umba se nisimaw minn il-Sinjura Liza Marie Lange minn autorità tal-protezzjoni tad data ġermaniza umbat eh, Sur e, Pellegrini François mill-autorità franċiża. Mela l-ewwel minn minnant il-Kummissjoni Ġenkarelli. Grazzi President, membri onorevoli. Anki jina nselmilkom u e najdilkom il-sena tajba. Jina kontenta unnek li għataw mal-kollegi uħbib tal-bord tal-EDP biex natikom il-rapport tal-qafas u anki tal-revizjoni li saret fil-settembru tal sena li għaddit. Kif tafu il-Privacy Shield huwa fuq it-trasferiment ta' data kommerċali volumi kbar ta' dawn il-flussi ta' data l-Amerika. Eh, dawn il-lum huma importanti għal kommerċ u anke għal interazzjonijiet soċjali. U mħabba din il-volum kbir ta' flussi ta' data eh, imħabba f'dan eh, ġit fundata il-US Privacy Shield. Il-lum iktar minn 5000 kumpanniji fil-Stati Uniti eh, eh, aċċettaw il-protezzjoni ta' data eh, u dawn aċċettaw li jirrispettaw il-regolament tal-IDPB għax fil-Amerika ma teżistix. <clears throat> mela, għonek jinġabru data mill autoritajt pubbliċi, dawn jinkludu anki sikurta pubblika għanna mekanizmu internazjonali li jeżamina eh, eh, kwistjonijiet li rigwardaw is-sikurtà qabel ma kienux eh, jiġu trattati dawn l-affarijiet u illum is-sitwazzjoni nbidlet għax dari kienet tkun fidejn l-autoritajiet nazjonali l-lum edha fidejn l-Aġenzija. Fil-fat, il-protezzjoni ta' data saret aspett importanti ta' dialogu ma' l-Istati Uniti u anki, eh, anki f'dan is-sitwazzjoni attuali. Il-revizjoni il eh, hija importanti ħafna. Eh, eh, hemm eh, revizjoni eh, annwali saret fil-ħarifa u kien hemm rapport u kienem e, sura stola unnek li tkellem fuq il-rizultati e, principali mux se nirreporto, mux se nerġa nitkellem fuq. Se nitkellem fuq xie aspetti importanti. Fil-parteċipazzjoni, Private Shield hija suċċess iktar minn 5000 kumpaniji f'dawn is-snin e, daħlu fil- fil-framework. Uh, 5000 u iktar minn dawk li kienem fil-kumpaniji, iktar minn kumpaniji li kienem fil safe harbor li kienet eh, il-preċedent, il-predeċessur tal-Privacy Shield. Eh, anki eh, hemm ħafna kumpaniji Ewropej li naturalment huma parti minn din il-Shield. Dan huwa anki strument importanti għal kumpaniji fl-Unjoni Ewropea u daw jinkludu anki l-SMEs e, u ma jibatu data personali l-branches tagħhom. E, e, il-revizjoni urat progress ħafna aspetti specialment fuq il-rekomandazzjonijiet u anki fuq il-ħsibi tisħib li ġi espress fil-parlament uġi ġi eh, maħtur ombudsperson apposta eh, il-proċedura bdiet il-sena eh, li għaddit. <clears throat> Il-revizjoni u koll u konfermat li l-ombudsperson maħdem xwaħdu manki mm, kooperazzjoni mal autoritajiet ġudizzjari. U jekk jekk jekk jekk isib li hemm bżonn eh, ta' xi tilwim, eh, allora huwa eh, jista' jkopera mal-awtoritajiet Amerikani biex isib rimedji. U fuq il-menti. Il-President qed jgħid lil kellim biex jitkellem iktar bil-mod, għax fil-fatt qed jitkellem jaġġel ħafna. Iva, ġi ċarat koll illi l-Ispettur Ġenerali u jiġi informat minn kun il-ment u jgħamil l evaluazzjoni tijaw. U u, u dan mbagħad jinnotifika l-Kongress fuq kull il fuq kull il-ment. Barra minnek ġi konfermati li jek ikunem Eh, tilwim illi jekk il-data tiġi miġbura b'mod illegali, allora d-data tiġi eh, tiġi kanċellata u mneħija mill-rapporti ta' intelligenza. Pratikament ifisser li persuna fl-Unjoni Ewropea jista' jottieni li tiġi kanċellata id-data tiegħu personali jekk tiġi miġbura b'mod illegali mill-awtoritajiet Amerikani dana nsemmiħ għax dawn jitrattaw eh, mistoqsijiet u kwistjonijiet li ġew għajma f'dan il-kumitat fil-passat. Issa, hemm obbligi u kif il- u kif jiġu rispettati dawn l-obbligi. Frajna eh, l-autoritajiet amerikani edin jamlu iktar eh, checks ta' konformita' Per eżempju, Dipartiment ta' Kummerċ e jagħmel eh, verifiki fuq ħafna kumpaniji li huma membri u dawn e, e, e permettew li e, sibu rimedi għal ħafna kwistjonijiet ta' konformità u u waslu għal azzjoni ta' konformità ta' inforzar minnaħa tal-Aġenziji tal-Kommerċ. E, E, anki l-Ewropej edin jużaw dan il-mekanizmu ta' redress, per eżempju id-dritt tal-aċċess u anki id-dritt tal-korrezzjoni e, għal data. Dawn l-aspetti mhux qed jiġu imsemmija ħafna hawnhekk qed nitkellmu fuq il tadim ta' kuljum u dawn huma benefiċċji tangibbli għax ta' shield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 ħafna minnkom ħdimtu fuq il-GDPR u direttiva ta' enforzar tal-liġi u jafu eh, illi ħafna minn dawn il-progressi ma kienux immaġinabbli ftit snin ilu. Per eżempju, il kalifornia ftit ġranet ilu għanda regoli issa li għadhom kif daħlu fis-seħ fuq il-privatezza, dana fuq livell ta' leġislazzjoni. Paranina u importanti anki fl-infurzar fil-riservatezza ġitim saħħa. Żewġ eżempi, il-Kommissjoni tal-Kommerċ tra Federali għamlet multi multi ta' 5 biljuni fuq Facebook u 75 miljoni anki kontra Cambridge Analytica u talbu il-tneħija ta' dejta kolla li ġiet eh, miġbura eh, illegalment. Dawn huma progressi sinifikativi ħafna u nitama li nkunu nistgħu naraw anki eżempi tal-istess tip fl-Ewropa. Anki proċessar automatif algoritmi, modelli predittivi <clears throat> u dan huwa fil-kontest tal-AI per eżempju Dipartiment tal-Housing eh, ġiet meħuda l-orti għax użat l-intelligenza artificiali biex t-deċidi li ma zoni u li ma djar u ma disponibli għal fuq is-suq. Eh, fuq anki il-board ta' dak li nsemmuh P-Club li huwa korp indipendenti kif qalet eh, il-Parlament Ewropew fuq il xild Aħna rajna f'dawn il-ġemat eh, kif l-Ispetturi Ġenerali u l-intelligence eh, daw ir-rwol tagħhom. Anki fuq dak li għandu ma mal interferenza fl-elezzjonijiet. U dawn l-eżempi jużu illi e, dan huwa parti mill-qafas ta' e, verifiki. Fil-qafas stess wera illi qed e, jaqdi rwol tiegħu. Aħna nistgħu naraw minn prassi kif jaħdmu u kif meta ma jaħdmux kif ma jaħdmux. U hemm ċerti aspetti biex niżguraw it-ħaddim effettiv fil-prassi, allora rapport tal-Kummissjoni tidentifika l-passi li għandhom jittieħdu. Il-rapport jikonkludi li l-verifika tal Departiment tal kummenċ għandu jifok aktar fuq kwestjonijiet li huma importanti. Per eżempju, il-protezzjoni meta il-kumpaniji ta' privatezza fl-Stati fl Uniti jibatu jagħmlu eh, jamlu onward transfers. <clears throat> Anki il kommissjoni tal-Kummerċ eh, tal l-azzjoni taħħa eh, l-infurzar kemm fl-Europa kif ukoll fl-Amerika eh, jibbenefikaw kieku jkun hemm iktar eh, eh, skambi. <clears throat> Biex nikonkludi, fl-ewwel tliet snin ta' operazzjoni tal-privacy xi drajna progressi importanti. U anki l-esperjenza ta' kuljum rajna li ħafna aspetti tjiebu. Naturalment irridu nikkonsidraw li hemm ħafna hemm litigazzjoni pendenti dim il-qorti Ewropea. E, e, e, hemm attualment l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali fil-qorti hija importanti ħafna, però rridu nistennew sakemm toħroġ is-sentenza fuq ħafna strumenti dwa inkludu anki l-privacy shield. Jekk il-qorti titlob ikollna namlu bidliet skont kif tajdinna l-qorti nirringrazzja l-Kumitat u anke l-Parlament Ewropew għax eh, jista' jkun li aħna jkollna opinjoni differenti fuq ċerti aspetti tal-qafas, però l-esperjenza Uriet li billi naħdmu flimkien aħna minna progress għab beneficju ta' ċittadini tagħna fl-implementazzjoni tal-privacy sheet imma anki b'mod ġenerali fuq il-, il, il fuq ir-riservatezza mod ġenerali. Grazzi. Grazzi Sur Ġenkarelli tal-prezentazzjoni maġla tijak. <clears throat> Issa nisimgħu minn rappreżentanti. Board. <laughs> Eh, Minant il-IDPB. l ewel natu il-mikrofonu l sinjura Lisa Marie Lange Eh, li tirrappreżenta l-autoritajiet tal-protezzjoni tad data eh, ġermaniża u mbagħad nisimgħu mingħand Pellegrini François eh, mill-autorità Franċiża. 10 minuti. Grazzi President, grazzi membri onorabli, tal-tajtun l-opportunità biex nippreżentaw il-ħidma tagħna. Qabel ma nidħol fid-dettalji nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il- fuq ir-reviżjonijiet. U Eh, illi fija jihdu sem eh, il-supervizuri. Din is-sena hemm esperti mill-Awstrija, Bulgarija, Franza, Germania, Ungerija u l-IDPS għamlu revizjoni tal-Privacy Shield flimkien mal-Kommissjoni Ewropea. Aħna analizzajna minn żewġ punti di vista. Er- rajna jekk it-test jekk huwiex qed jiġi użat kif suppost u anki ħarisna eh, lejn it-test u billi inżommu f'moħna il-karta ta' drittijiet fundamentali u anki id-deċiżjonijiet tal-qorti Ewropea. Fil-prezentazzjoni aħna se nżommu l-istruttura ta' rapport u nibda billi natikom eh, l-opinjoni fuq il-riżultati ta' kwaspetti kommerċali li sibna. Umbat, eh, François Pellegrini se jkellimkom fuq eh, putti ta' access u ta' data transfer. Minnaħa kommerċjali iktar eh, tasib importanti u eh, innoqqas ta' oversight u enforcement. Meta nħarsu lejn din l-azzjoni, aħna soltu nitkelmu fuq il-Dipartiment tal-Kummerċ, per eżempju, u ma joħorġ, u ma organizzazzjonijiet autoċertifikati U huma eh, tejbu il-proċeduri u anki DOC, Departiment ta' Kummerċ, introduċew eh, random spot checks ex ufficio. U eh, dawn il-checks kolla huma fukati fu aspetti formali, per eżempju il-kompletezza tal-politika, responsabilità tal-organizzazzjonijiet u anki il-raftiet fu il-website tal-privatezza. Anki l-FTC għamlet sforz fuq l-infurzat tal eh, ksur u saret proċedura illi DOC tibat kazijiet l-FTC un bat l-FTC tamel follow-up u tiħu azzjoni ta' infurzar kontra l-kumpaniji li kisru il-privatezza. Peress li l-FTC ma setawx jajdunna, jitkelmuna fuq l-strategija ta' infursar, aħna ħaresna lejn l-aspetti for, formali, per eżempju, eh, kemmu mamul fuqtu il-xol ta, ta, ta' din l-autorità. Fil-fat, memx bizzejet, ċek sostan ta' sostanza fuq id-data li tiġi trasferita. Peress li ma jidirx li ħafna eh, eh, drabi il-konformità ma miex sekk importanti ħafna drabi eh, id-data ma tiġix verifikata bizzejiet. U importanti għal kull strument il-protezzjoni ta' data tivjaġġa ma' data kull fejn tmur. Għalina u importanti li jizguraw li il-Privacy Shield anke fuq il-prinċipju ta' onward transport eh, tiġi rispettata ehm, il-Privacy Shield anke jekk hija mekanizmu ta' autoċertifikazzjoni, irridu jitolbu l-organizzazzjonijiet biex jikxfu il-dispozizjonijiet, però din hija seta li qatt ma ġiet użata sissa. U issa nati il-mikrofonu lil kollega François, membri onorevoli tal-Parlament, jiena issa se nirrapportakom fuq il-riżultati eh, eh, tal-aċċess ta' autoritajiet pubbliċi għat trasferiment lill istati Uniti skont il-Privacy Shield. L-ewwel net li DPP tilqa t-titjib sinifikativi li seħew mill-aħħar revizjoni l-ewwel net il-ħatra tal laħar membri tal-P-Club u anki trasparenza miżjuda fu il program ta' ħidma kif ukoll il-ħatra ta' surkit krak eh, fil- mill- bħala ombudsperson permanenti fit-18 ta' jannar ta' sena li għaddit. Eh, però ħafna punti eh, ta' tħasib għat iridu jiġu risolvuti u dawn jirrigwardaw erba suġġetti principali. L-ewwel il-proċess ta' ġbir ta' data, it-tieni l-oversight tal-proċess, it-tielet l-eżistenza ta' ridress effettiva ġudizzjarja, u erraba l-effettività tal-mekanizmu tal-ombuds pe person. Peress li mandiċ ħafna ħin se ngħid xi ħaġa żgħira fuq kull wieħed minn dawn l-argumenti u nitkellem fuq il-problemi li għaw naturalment disponiblina għal biex nispondi għal mistoqsijiet tagħkom. Fu l-ewwel punt li huwa ġbir tad-data, hemm kwistjoni differenti. L-ewwel net fuq it-tħaddim ta' sezzjoni 7 u 2 u l-IDPB tħoss illi hemm bżonn ta' iktar verifiki għal targeting preċis biex ikun hemm data mining ta' jekk individwu jew grupp jista' jkun mira ta' sorveljanza u biex ikun hemm anki skrutinju iktar eh, rigorus minnaħa ta' uh, eh, autorità indipendenti ex ante. Imħabba il- informazzjoni kanċellata li għanna ċessa li ma nistawx aħna niskludu li dan l-aċċess indiskriminat jiseħ eh, fil-kontest tal-programm upstream. Fu eh, kwistjoni oħra, il-PDTB tħoss illi meta jkun hemm trasferiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti, illi id-dispożizzjonijiet tal-ordni eżekutiv huma parti mill-qafas legali li għandu jiġi verifikat fil-kuntest tal-kwistjoni tal-Privacy Shield. Fuq e salvagwardji mill eh, il joħorġu mid-direttiva l-autoritajiet tal-Unjoni Ewropea ikkonfermaw l-impenn biex jirrispettaw regoli li hemm f'din l-IPD. Hemm jinnota li dawn ir-regoli japplikaw biss għall-ordni eżekutiv u mux għattini sezzjoni viza. Fuq dan il sujġet il-tim ta' revizjoni sabu żewġ kwistjonijiet ta' tħassib. L-ewwel waħda hija t-tieni sezzjoni tal-IPD 28 eh, eh, issib eh, l-iskopijiet ta' ta' ġbir ta' data. U fil-footnote 5 sabet anki raġuni oħra għall-akkużizzjoni ta' intelligence biex tiffaċilita il-ġbir immirat. Ma diskussjoniet li kena mal-Amerikani fuq l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta' dawn il dispozizjoniet li PPD femet illi id-dejta miġbura in bulk eh, minkejja il-purposes biex wieħed jistabilixxi selettur għal target definit, dawn id-dispożizzjonijiet jidru illi eh, jfessru illi hemm raġuni ulterjuri biex wieħed jiġbor id-data in bulk u il-ġbira in bulk tista' titkompla sakemm il-target ma jiġix identifikat. Eh, kwistjoni oħra jirrigwarda il-fatt illi iksur tal-ordni eżekutif ma jistawx jgħatu jgħatu il-permess autorità għall-azzjonijiet minnaħa ta' individwi u dim il orti amerikana. Tini punt u għall-oversight u il-proċess eh, tal-rapporti tal-P-Clubs. Ninnotaw illi struttura eh, ġenerali ta' oversight hija preżenti li tirrigwarda eh, elementi li huma indipendenti mill-intelligence eh, eh, l-uffiċjali tal-libertajiet eh, ċivili, il-P-Club, il-Fisk u anki l kongress fost oħrajn. Tħassib tagħna fuq dan il-sujġetti rigwardaw principalment il tnaqis ta' il nuqas ta' aċċess għal proċess ta' oversight. Mod partikolari, hemm bżonn ta' rapport iktar dettaljat fuq kif jiġu mifuma u applikati għax bekk jista' jkollna aktar informazzjoni biex jiċċaraw dawn l-aspetti u anki ħagħoħra fuq il-sezzjoni 702 visa minn peress li ġiet modifikata u um mġedda mill-aħħar rapport tal-P Club. Xi rapporti wkoll ma kienux disponibbli għal tim tagħna imħabba il-livell ta' klassifikazzjoni. Waqt li e, kien hemm per dana jirrigwarda il-tlet rapporti tal-P Club, u wieħed minn dawn ir-rapporti diġà huwa finalizzat. Dawn ir-rapporti huma importanti peress illi il-tħaddim ta' din il-leġislazzjoni qatt ma seta' tiġi diskussa qabel fir-reviżjonijiet preċedenti. Il-konsiderazzjoni ġenerali tal dan l-argument eh, aħna lesti namlu reviżjoni ta' eh, dokumenti ulterjuri eh, fuq il-clearance ta' sigurtà dana u għacess li ġi prevista strumenti oħrajn. L-IDPB ti konsidra li għacess pal dan ikun jista' jasal għal aħjar. It-tielet argument huwa il-rimedju, il-redress għall-individwi. Ħafna strumenti ġew implementati minn l Amerikani biex jagħtu redress li ċittadini tagħhom Eh, l-APA per eżempju u anki il-FISA, l-Intelligence Surveillance Act. Eh, il-kwistjoni principali fil-kontest tal-privacy u li APA u FISA jgħatu raġunijiet limitati għall-individwi tal-Unjoni Ewropea biex jider u dim l-qrati Amerikani. L-iktar ħaġa importanti hija il-ħtieġa illi wieħed juri li huwa involut mill-test. Huwa diffiċli illi wieħed ikun jista' jipprova li huwa rileva li huwa involut skont eh, l-ordni eżekutiv. Ir-raba punt huwa fuq il-mekanizmu tal-ombudsperson. Dan il-mekanizmu ġi infassal biex jikkompensa mal-inċertezza għal resident tal-Unjoni Ewropea li jfittex rimedju qudiem orti Ewropea em, Amerikana. Dan huwa l-uniku mod li l individu Ewropej kunu jistaw eh, jaslu għal ċertifikazzjoni li l-autoritajiet Amerikani eh, kienu konformi. <clears throat> L-onet il-mekanizmu tal-ombudsman ma ġiex verifikat l-ewwel talba ġiet riċevuta fl-aħħar tal-2018 ma ġietx eh, konsidrata ammissibbli. Tieni punt huwa li l-IDPB tħoss tħassib fuq l-indipendenza eh, tal-ombudsperson il-ombudsperson mandu lebda aċċess dirett għal informazzjoni. Elementi li jiġu mibota lilu jistaw jireferiw għal eventi upstream u mandu lebda possibilità li jikorreġi situazzjonijiet ta' non-konformità. Ehm, Fil-fat, meta l-ombudsperson jista' E, e, ġib e, ksur għall-attenzjoni għall-orti, ma jfissirx illi l-orti però se tiftaħ il-kas. Għalix il-kors għanda għanda l-possibilità diskrezjonarja tiddeċidi x'tagħmel b'informazzjoni. Id-deċiżjoni ta' ombudsperson ma jistawx jiġu revizjonati minn orti u mhuwiex possibbli laqqas li wieħed jottieni rimedi meta l-ombudsperson ma ma jagħtix risposta jew meta jagħti risposta insodisfaċenti. Bekin għanna nagħla ir-rapport tiegħi fuq din il-parti tal-Privacy Shield. Grazzi ħafna qabel ma nikkonkludu nixtieq ngħid ten, Nixtieq nenfasizza illi il- revizjonijiet mittem huma tajbin ħafna utli ħafna għax kulħadd ikun naqra fuq ix xwik bħala ħaġa ġdida fjamanta din is-sena anki l-kontraparti Amerikani komunikaw magħna biex ikollhom iktar diskussjoni iktar frekwenti fuq punti pendenti. U nixtieq insemmi l qasam tal-HR data fejn huwa lan tagħna illi l-impjegati jgawdu mill-istess drittijiet jiġu trasferiti jew le u għalhekk naħsbu u nistgħu ngħidu li waqt li kien hemm punti fejn hemm lokal titjib dawn il-reviżjonijiet uraw li kienu utli ħafna. Grazzi ħafna wara li smajna mill-mistnin tagħna għandna xi ftit ħina diskussjoni jekk joġobkom dawk li jixtiequ jitkellmu jistgħu jollu l-karta jew idejhom l-ewwel koordinaturi li forsi jixtiequ jgħidu kemtejn, Sinjura Sipel, jew is-Sinjura Intervelt. Iva, grazzi ħafna President u grazzi lil kelliema kollha għal preżentazzjonijiet tagħhom u anke jekk naqblu il-koll illi kien hemm titjib meta mqabbel speċjalment għas safe harbor għad fadal punti pendenti li jiġu minn l-aħħar rapporti. Nixtieq l-ewwel nibda b'mistoqsija fuq l-infurzar Fir-rapport din tajdu illi l-FTC ħadet azzjoni ta' forza relatata mal-Privacy Shield f'bosta każijiet imma kritikat l-informazzjoni għax kienet limitata wisq u għalhekk insaqsi. X'tafu fuq l-istat tas-sitwazzjoni f'dawn il-każijiet u penali possibbli u x'se tagħmlu biex ikolkom din tiksbu din l-informazzjoni nieqsa min-naħa Amerikana smajna wkoll fuq l-ombudsperson u jekk ix idea biżżejjed suffiċenti u tajba l-istqarrija fir-rapport pjuttost pożittiva. Imma l-AG fil-każ għax leb snejn qal li kien hemm xi dubji serji fuq il-legalità tal-ombudsperson li qal illi ma jagħtix remedju għal entità indipendenti barranija li toffri l-persuni l-possibilità illi jabdaw fuq l-aċċess għad-dejta jew li jikkontestaw xi ksur tar regoli applikabbli mis-servizzi tal-intelligence u għalhekk da kollox kif jista' jinġabar flimkien. Mbagħad l-aħħar mistoqsija li tagħmel referenza għal każijiet pendenti quddiem il-qorti speċjalment il-każ ta' Xlems 2 fejn qegħdin tgħidu illi la darba jkun hemm sentenza mill-qorti fuq il-każijiet pendenti il-Kummissjoni se jkollha terġa' tivvaluta s-sitwazzjoni u għalhekk mill-ġdid jiena naqra konfuża imħawda fid-dawl tal-mistoqsija tiegħi lill-Ombuds Spessi fejn intkom pożittivi ħafna u anki b'referenza għall assistenza ta' sorveljanza tal-massa u ta' data motija. Kif tistaw fil-valutazzjoni tagħkom temnu illi E, din il-Privacy Shield hija waħda legali u jekk hemm xi dubji mill CJ u intkom qegħdin tajdu illi terġgħu tivvalutaw l-opinjoni tagħkom dawn huma biss mistoqsijiet żgħar forsi fuq l-esistenza tal-bulk data mistoqsija addizzjonali Hemm xi ideat fuq kien nistgħu nwaffqu l-bulk data jew xi possibilità u jekk le għandkom xi ideat jew kontrolli addizzjonali biex niżguraw illi id-data mhux marbuta mal-każ rikjest jiġu ehm, ingassati la darba jiġu trasferiti din ukoll ħaġa interessanti għal valutazzjoni fil-futur. Grazzi. Mikrofonu. Iva, Signora Intervel, tekkuġbog. Okay. Uh, thank you. Grazzi, President, u grazzi lil-kellima. dan l eserċizzju ta' revizjoni huma ripetittivi ħafna. Birgit Sipel anzi kienet diplomatika u mansa ħafna fil-mistoqsijiet tagħha u wara li rajt ir rapport tal-IDP u smajt l-interventi tagħkom u smajt lis sur Ġen Karelli qegħdin nitkellmu fuq l-istess programm għax bażikament jekk nagħmel sintesi ta' dak li għattu u dak li nafu l-Privacy Shield hija inadegwata bħala salvagwardja implementata ħażin bilkemm inforzata u skrutinju dajjef ħafna u s-sur Karelli qegħdin jgħidu qed jgħid alleluja kollox so. Jew kważi kollox alleluja. Jew fil-preżentazzjoni tiegħek kont qed nisma' inti kont kien suċċess din il-kelma li użajt int, suċċess. Dan fisser li inti taħseb li kollox mixi fuq ir-rubini. U meta ngħid ripetittiv huwa ripetittiv għax kellna l-istess id dibattiti fuq il-safe harbor. La derba ħarġet fil-miftuħ u l-Komissjoni kienet kienet provat taħbi il-rapporti għax kienu negattiva ħafna l-menu konna dibattitu issa imma dan mhux il-mod kif nistgħu nħarsu ċ-ċittadini tagħna. U dan laqas biss jieħu bis-serjetà l-Unjoni Ewropea aħna għandna l-liġijiet tagħna, Surġen Karelli jaħdem sew fuq il-GDP fuq il-GDPR u mbagħad negozjaw mal-Amerikani u nċedu kollox. Mhux biss mod timidu ħafna nsaqsuhom jekk ikunux ġentili biżejjed li forsi ehm, jirrispettaw xi ftit dak li aħna qbilna għaliex tliet snin biex ħattru ombudsman li m'għandux poteri biżżejjed huwa ħabib tal-qalb tas-Sur Trump Aħna qed nieħdu li nfusna bis-serjetà nistgħu għura lura votanti tagħna nispjegaw dak kull ma nistax nagħmel hekk. Le, minn Le, minn flok il-privacy shield għandna bżonn ngħidu jiddu najdu werqa tat-tin, ġifir xi ħaġa li taħbi. U għalhekk għandna bżonn ngħidu illi qegħdin negozjaw ishom xi evidence bħala ftehim transatlantiku. Jekk dan huwa l-approċċ mill-Kummissjoni Ewropea fin-negozjati u fl-inforzar la derba jkun hemm dan il-ftehim, jiena għaliex għandi bżonn ikolli fiduċja fil-Kummissjoni din hi ħaġa essenzjali għaliex irid nafda l-Kummissjoni jien. Għax il-Kummissjoni se um, se tidher quddiem il-Parlament Ewropew u issaqsija l-kunsens għal ftehim bħal dan u ma nafx b'din l-imġiba jina mandi lebda raġuni nagħti l-konsens tiegħi għal xi tip ta' ftehim u għalhekk jiena għajjina ħafna minn dan l-eżerċizzju kull sena naraw id-dettalji kollha meta nafu nafu li ma toperax sew mhijiex adegwata l-inforzar ma jaħdmimx u l-iskrutinju mhuwiex komplut. Mela, tiġux lura s sena d dieħla bl-istess rapport, nagħmlu l-affarijiet mod differenti s sena d dieħla Grazzi, Signora Antevelt, m'għandix lista twila ħafna, għalmenu mhux din id-derba, mela nalqu ir-round u mbagħad ikun hemm ħin għal replika min-naħa tal-kelliema. Mir rappreżentanti ġifri tal-istituzzjonijiet. Issa, insegwu, issa nibqgħu għaddejjin għandna s-sur Vos. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi wkoll dawk kollha li ppreżentaw dan ir-rapport Imma ta' kif jiena nista' nevalwa dan ir-rapport wara tliet pożizzjonijiet naħseb li din hija bażi tajba sta hemm ċertu affarijiet li rridu ntejbu. Naħseb illi jiena dejjem għandi sensazzjoni illi hekk kif qal is-Sur Karelli fuq iskambju aħjar ta' data, eċetera, implementazzjoni aħjar, jiena nixtieq insaqsi inti taħseb li hemm xi idea oħrajn ta' kif wieħed jista' flimkien mal istati Uniti naħdmu aħjar aħna. Sinjora Langel lilek kikun saqsik mistoqsija oħra. Ma nafx jekk ħadd nota tajjeb ta' dak li qed, iżda inti qed fuq l-implementazzjoni pereżempju il-Privacy Shield permezz tal-Kommissjoni tal-Federal eh, Federali hawnhekk jiena nishtiq nkun naf eżattament inti xed tagħmel allura li hemmhekk mhux qed isir, nixtieq nkun naf eżattament x'inhi d-distinzjoni. X'tib effett dan jista' jkollu. U lill-kollega mill-Kummissjoni nixtieq eh, insaqsik eżattament allura inti f'xħassib eżattament minn dawn it-tliet kapitli illi semmejt u referejt għalihom. U anke dwar l-Ombudsman, Irridu naraw jekk nistgħux nevalwawa tajjeb din, jew le, ma nafx jekk fimtekx sew. Jiena naħseb illi jekk ikollna każ bħal dan, allura kif nistgħu ngħidu illi mxejna bih b'mod differenti. is konna, għandilek il-kelma. Grazzi ħafna sur President u grazzi wkoll tal preżentazzjonijiet kollha nina. Nixtieq nirreferi l dak li qal il-Segretarju eh, Ġenerali illi din ir-responsabilità tat trasferiment tad-dejta għandha tkun sospiża jekk pereżempju Eh, kompanji pal Facebook ma jkunux jistgħu jżommu mal-standards ġifieri TPC tieħu azzjoni nkella ħajkun hemm eh, problemi mhux xi ħaġa oħra mill-paġna 55 sa 95 jiena analizzajt dan kollu aħna qegħdin naraw li l-Avukat Ġenerali qiegħed janalizza għalfejn din hija xi ħaġa li verament mhux qed tiggarantixxi dawn l-affarijiet jiena nixtieq nkun naf fil-ġejjieni. L-awtoritajiet ħajkunu obbligati biex jipprojbixxu l-flussi tad-dejta fejn għandu bżonn hemm fejn qed ikun hemm sorveljanza kbira tad-dejta tal-ċittadini Ewropejn u dawn hemm involuti fiha din is-sorveljanza kumpaniji kbar tal-komunikazzjoni naħseb il-Privacy Shield mhix ħatibqa' valida Qasaj ħajkonna bżonn ta' minħabba li jekk aħna naraw illi jara kulħadd huwa kontrasta, iżda mbagħad il-każ li jmiss li ħajjitressaq x'ħat tagħmel il-Kummissjoni. U l-aħħar mistoqsija aħna nifukaw ħafna fuq l-Istati Uniti dak illi verament Għanqalni huwa l-iżviluppi fiċ-Ċina, aħna għandna ħafna kumpanija u hekk. Fejn qed naraw li anke hemm kumpaniji Ċiniżi involuti, nkun naf il-Kummissjon xettan biex tipproteġi d-data tagħna. Thank you. I would like to thank Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja il-Board tad Data Protection għal eh, xogħol tagħkom fuq din il-kwistjoni tant ta' tħassib dan il-Privacy Shield dejja dejjem għad ma jistħoqilix dan l-isem għax ma tinteressax il-lakuna nuqqasijiet tal-safe harbor ta' qabel dan ifisser illi ma tagħmel xejn biex qed tipproteġġina minn sorveljanza tal-massa kif ġie espost minn Edward Snowden. U l-opinjoni tal-AG sprima ħafna nuqqasijiet f'din id-deċiżjoni. Imma nixtieq intenni illi l il fatt li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea huma responsabbli għas-sigurtà nazzjonali ma jfissirx illi dak li tagħmel l-Istati Uniti bħala sigurtà nazzjonali kienet lil lin mill-iskrutinju u għalhekk hemm differenza bejn kompetenza fl-Unjoni Ewropea u dak li għandna bżonn nikkonsidraw meta niddeċidu fuq adegwatezza ta' stati oħra u gvernijiet ma rridux ninjoraw dak li qegħdin jagħmlu fil-kuntest ta' sigurtà nazzjonali. Il-problema mhijiex biss il-ksur tal-privatezza minħabba dawn il-programmi ta' sorveljanza tal-massa, imma li niżguraw li ma jkunx hemm eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem u fil-kuntest tal-gwerra Amerikana kontra t eh, terrorizmu detenzjoni illegali, friżar tal-assi, il-listi ta' no flying u għalhekk hemm nuqqas ta' protezzjoni drittijiet tal-bidem li hija ħaġa fondamentali. Diġà tkellimtu fuq ir rikors ġudizzjarju u anki fil-każijiet ta' protezzjoni mhumiex inforzati fil-liġi Amerikana mhux il-kriterji biss permanenti imma l-problema tal-privileġġ tas segretezza tal-Istat, jiġifieri l gvern Amerikan jista jinjora kull tip ta' talba bħal din imħabba s-sigurtà nazzjonali u din mhux l-ewwel darba li ntużat imħabba sfidi anke quddiem il-qorti u ksur ta' drittijiet tal-bniedem fondamentali mela l-idea u s-soluzzjoni proposta illi l-autoritet ta' data protection individwalment għandhom iwafqu l-flussi ta' data illi huma milqutin minn dawn in-nuqqasijiet mhumiex pragmatiċi, mhumiex realistiċi għax mhux l-istess flussi huma milqutin mill-istess ehm, intoppi u għalhekk nittama li l-qorti tinvalida mill-ġdid dan it-tip din it-tip ta' sistema. Jien għandi mistoqsija l kummissjoni Jekk l-qorti tinvalida il-Privacy Shield. Kien hemm tentattivi fl-Istati Uniti biex jistabbilixxu ċertu livell ta' data protection, mod partikolari mill-Istat ta' Kalifornja kif semmejt. Ent, għax il-biċa kbira ta' dawn il-kumpaniji tal-IT huma fis-Silicon Valley u jekk stat bħal Kalifornja jiddeċiedi li japplika għal deċiżjoni ta' adegwatezza, il-Kummissjoni se tikkonsidra talba bħal din huwa possibbli għal stat individwali illi jagħmel talba bħal din? Let me remind you. Mela, permettili, posponejna il-punt li miss fuq l aġenda tagħna. Ma dan il-punt skin skedat sa nofsinhar u aħna se qegħdin neċċedu il ħin allokat għal dan il-punt u għalhekk nissuġġerixxi illi iżommu fil-qosor il-mistoqsijiet tagħkom għall membri tal-podium biex hekk ikunu jistgħu jirrispondu. Sinjura Daly, imislilek issa. Grazzi President u grazzi lill kelliema tal-li ġew dal-ħodu. Jina qed nipprova nifhem dan ix-xenarju fejn għandna mill-banda waħda ġudikazzjoni ripetuti min-naħa tal-Parlament, mill-FRA, kif ukoll mill-AG, f'xleb snejn, mill-IDPS, IDPB, kollha kemm huma jresqu eh, tħassib serju fuq il-validità tal-Privacy Shield mbagħad in-naħa l-oħra l-Kummissjoni li tgħid le. Tajjeb kollox sew. Ma nistax nifhem x'qed jiġri u ma nafx kif tistgħu tagħmlu dikjarazzjoni bħal din waqt li naċċetta li kien hemm xi titjib imma issu wieħed qed e, qed bajjad barra id-darek il-faċċata però taf li id-dar qed taqa'. Allura dawn l-affarijiet li għandhom xaqsu ma' sigurtà u aċċess, il-kwistjoni hija msejsa fuq il-fatt jekk l-Amerikani Eh, ma baqgħux jagħmlu din eh, dan il-ġbir li huwa illegali u kontra d-dittijiet tal-bniedem u l-Kummissjoni issa tgħid li aħna u mistenni minnha li nemnu li abbazz l-assikurazzjonijiet tas servizz ta' intelligence Amerikani li huma stess kienu qed jikdbu u ma kienx qed jgħidu l-verità u kienu qed jippruvaw jaħbu dak li kienu qed jagħmlu qabel b'din id-dejta u rapport jitkellem fuq il-fatt li aħna rridu nkunu żgurati li l-aġenzijiet jużu selectors biex hekk qed tippruvaw tgħidulna li suppost nifhmu u nemnu l-informazzjoni hija immirata mhijiex bulk collection imma m'hemmx dettalji biex jappoġġjaw din id-dikjarazzjoni ħlief illi għalunna hekk kważi dak li qegħdin tajdu għax kieku kien hemm ir-raġunijiet, kieku hemm superviżjoni minn żewġ analisti m'hemmx dettalji apparti b'hekk jiġifieri fuq il-bażi teknika tal-metodi użati għall-aċċess tad-dejta kif is-selectors jiġu sottomessi kif hemm aċċess għad-dejta il-ħasna tagħha. U din hija sitwazzjoni fejn qed trattaw organizzazzjonijiet illi instabu qegħdin jikdbu u aħna għandna bżonn skrutinju ferm iktar komplut mhux dak li tajtna issa u lek jiena mħasba sew u norbot mal-punti tal-kollegi fuq is-mekkaniżmu ta' sorveljanza. Hawnhekk għand bżonn nkunu sejri din nitkellmu fuq ombudsperson independi pali kieku xi sottosegretarjat tal-Istat dan tal-intelligence barrani u l-qort li tapplika l-atti nafu li jintaqgħu f'sigrit u għalhekk kollox mhuxejn trasparenti din hija ċajta u għalhekk ma nistax nifhem u nixtieq inkun naf kemm intkom lesti forsi mhux il-probabilità imma possibilità qawwija li jkun hemm strike down tal-privacy shield xlem snejn. Iva, m'hemmx iktar kelliema jidhirli m'hemm ħadd iktar li jixtieq jitkellem mela hemmorru lura għall membri tal-podium kif eh, rajtu hemm ħafna tħassib fuq dawn l-iżviluppi fuq il-Privacy Shield. Nadil kemm minnu fih lis sur Ġen Karelli. Grazzi ħafna se nipprova nwieġeb il-mistoqsijiet kollha u nibda bl-iktar mhux iktar sempliċi imma fejn nista' nagħti tweġiba sempliċi iva. Il-mistoqsija fuq Kalifornja il-GDPR kif negozjajniha ħafna membri kienu preżenti tipprovdi b'mod espliċitu l-possibilità li jkun hemm rikonoxximent ta' adekwatezza għalhekk imsejħa adekwatezza parzjali ta' territorju jew entità pereżempju eh, fuq livell ċertu livell federali għax meta kellna l-GDPR konna antiċipajna illi f'xi sistemi federali ċerti partijiet ta' dawn is-sistemi ċerti entitajiet setgħu jiddeċidu għal li ma tkun ir-raġuni huma kompetenti biex jieħdu din id-deċiżjoni biex ikollhom leġislazzjoni bħal din nafu li l-proċess għaddej fil-Kalifornja u hemm idejat ġodda dejjem qed joħorġu u forsi għall elezzjoni wkoll u lek il-tweġiba hija sempliċi iva u mbagħad jiddependi jekk Kalifornja u l-leġiżlazzjoni Kalifornjana tkun din jew oħra fil-futur jekk tirrispettax il-kriterji u dan wassalni għal punt ieħor illi fl-aħħar mill-aħħar bżonn ikun hemm soluzzjoni. Jekk nixtiequ li jkollna soluzzjoni fuq meta twila ta' żmien, hemm bżonn tkun abbażi ta' statuti u liġi li huma komprensivi kemm jista' jkun. U għalhekk naf ġa smajna fuq perspettivi differenti ta' tħassib imma hemm qasam fejn naqblu lkoll u naf dan huwa l-messaġġ li huwa importanti ħafna li tindirizzaw għall kontraparti Amerikani membri tal-Kongress ix-xogħol għaddej fuq il-privatezza federali Amerikani. Mela, din kienet il-mistoqsija fuq Kalifornja, issa nibda Sinjura Sipel. Mistoqsija fuq l-inforzar jiddispeċini li ma konniex ċari biżżejjed għandna informazzjoni fuq azzjoni u investigazzjonijiet li huma magħluqin u sanzjonaw isabu il kumpaniji pereżempju fals kienu qed jgħidu l-fals meta qalu qed jissibħu fix-xild, imma aħna konna attennejna fir-rapport illi ximda qiet għandna informazzjoni nieqsa fuq eh, investigazzjonijiet għaddejjin għax eh, nixtieq li kulħadd jifhem l-investigazzjoni l-iktar maċla fl-Ewropa u fejn ikollna r-riżultati huma dawk l-iktar ta' rutin. Kif qalu l-kollegi tiegħi x'imdaqqiet huma iktar formali jew amministrattivi dawk l-iktar faċli. Kemm hawnhekk u kemm fl-Istati Uniti jiġu investigati u jingħalqu l każijiet malajr imma dawk l-iktar importanti u komplikati hawnhekk kif ukoll fl-Istati Uniti imma rajna iktar sviluppi minn aħħaħa tal-Atlantiku aħna qegħdin nistennew deċiżjonijiet il-kbar fuq Facebook u oħrajn ta' dan it-tip. U naħsbu illi billi l-aġenti tal-inforzar fi żewġ naħat eh, tal-Atlantiku l-FTC u l-IDP kif ukoll awtoritajiet oħra. Bażikament qegħdin jinvestigaw fuq l-istess prassi fl-istess waqt ikun ta' benefiċċju kbir ta' skambju ta' informazzjoni f'dawn l-investigazzjonijiet għaddejjin għax isaħħu l-każijiet miż-żewġ naħat tal-Atlantiku dan qed nippruvaw ngħidu. Tajjeb li wieħed jiġi informat meta l-affarijiet isiru Imma l-idea tal-Privacy Shield mhijiex biss qafas jew lista ta' obbligi imma dokument legali bażi għal kooperazzjoni effettiva reali bejn aġenti tal-infurzar miż-żewġ naħat tal-Atlantiku. U għalhekk nittama li hekk iċċarajt dak illi xtaqt ngħidu u jiddispiċini mill-ġdid jekk dan ma kienx ċar biżżejjed. Fir-rapport tagħna mbagħad qed tgħiduli minix qed ngħid alleluja imma qed ngħid ċerti affarijiet qed joperaw sew u aħjar u kuntent illi anke mill-IDPB jaħsbu illi r-reviżjoni ta' kull sena eżerċizzju utili u fl-istess waqt qed tgħidli forsi ikollna bżonn naħdmu wara deċiżjoni tal-qorti mill-ġdid li kieku kontat l-istess ngħid l-istess ħaġa għal kull każ l-qorti waqt li jkun hemm każ pendenti quddiem il-qorti ma tistax tispekula fuq il-riżultat tal-każ u d deċiżjoni tal-qorti jitlob u għalhekk dan ikun il-mandat tagħna. Hekk nistgħu nagħmlu. Nistgħu ngħidu u l-opinjoni għandu xi uh, opinjonijiet kritiċi ma l-opinjoni tajt ukoll illi fil-perspettiva tal-AG fuq il-livell ta' esperti ta' avokati jagħtu l-pariri l-qorti il-veduta hija li privacy shield mhux rilevanti għal dan il-każ u għalhekk jiena qed niddeskrivi dak li hemm fl-opinjoni biss. U bħala nota fih il-paġna nasal għal frażi oħra fid-diskors tiegħek eh, għal ċina u għal pajjiżi l-oħra trasferimenti għal ċina pereżempju mhux qed isiru attwalment abbażi ta' xi pajjiż ieħor jew xi deċiżjoni ta' adekwatezza. Dan il eh, dan ovvjament ma jistax għax ikun hemm il-klawsi kontrattwali u fejn l-awtoritajiet tad eh, dejta huma responsabbli għall inforsar u dan huwa mtenni so fl-opinjoni tal-AG. u fuq bat kien hemm mistoqsija fuq il-bulk collection. L-ombudsperson u x'imdaqqiet ikun hemm nuqqas ta' ftehim hawnhekk mhuwiex l-unika triq lejn rimedju jew rikors għal l-aċċess għal raġunijiet tas sigurtà Hemm rotot oħra anke dawk ġudizzjarji bħal hemm fis-sistema tagħna fuq il-liġi amministrattiva, l-att amministrattiv, eċċetera, aħna sibna illi il-livell huwa pjuttost għoli bħal mhu fis-sistema tagħna u għalhekk biex niffaċilitaw il-possibilità li ċittadini tagħna resqu il-ment, aħna sidna il-mekanizmu ta' l-ombudsperson f'struttura ta' rimedju b'mekanizmi u rotot li diġà jeżistu. U dak li provajt nispjega llum huwa illi l-ombudsperson mhux qed jaħdem waħdu, meta jinvestiga. U jekk ikun hemm valutazzjoni, qed jaħdem b'awtoritajiet indipendenti anki ġudizzjarji. Ħadd ma jista' jikkontesta l-fatt hawnhekk illi l-Ispettur Ġenerali tal-Komunità tal-Intelligence li huwa fil-bidwa tal-proċess ta' impeachment kontra l-President tal-Istati Uniti dan juri li għandu l-muskli. Dinja dan huwa komponent essenzjali tal-mekkaniżmu tal-Ombudsman l-istess ħaġa għall qorti għax jekk ikun hemm ksur ta' sanzjoni jista' wkoll jitlob lill awtoritajiet tal-intelligence għal rimedju għal ksur dan ifisser inneħħi d dejta li ġiet miġbura illegalment. Mela, dik kienet ukoll xi ħaġa rridu nikkonsidrawha nafu li għandkom opinjonijiet differenti fuq l-Ombudsman. Iżda l-Ombudsman hekk jaħdem, jiġifieri jikkopera ma' korpi oħrajn li huma parti integrali ta' dan il-mekkaniżmu u eh, fil-revizjoni annwali din kienet ikkonfermata. Issa Ralph Sauer ħajtkellem daqsxejn iktar fuq din il-kwistjoni. Grazzi, grazzi ħafna tal-qajtuna hawnhekk mela fuq eh, il-ġbir tad-data. Nasab ħaġa li hija importanti li rridu niftakru hija illi matul l-IS e hemm l-istatut u regoli fuq kif għandha tinġabar l-intelligenza artifiċjali. id dejta tal-intelligenza u tal- um, li hemm bżonn għal-sigurtà um, tal-pajjiż u dan huwa Pfizer dan il-kuntratt. Pfizer jeskludi l ġbir tal-informazzjoni għall-intelligenza fl-Istati Uniti u meta id-data tintbagħat fl-Istati Uniti mbagħad tinżamm mingħand service provider bħall-NDS il-bulk collection tkun eskluża bil-liġi. Allura dan xi fisser li Pfizer mod speċifiku għal sezzjoni 702 ta' Pfizer li ħafna drabi qiegħed qajjem ħafna kwistjonijiet u mistoqsijiet li hija l-bażi wkoll ta' dan il-programm PRISM fis-sezzjoni 702 aħna qegħdin nirrikjedu li jkun hemm ġbir iktar preċiż ġifieri il-faċilità ta' komunikazzjoni bħal email address pereżempju jista' jiġbor fuq dik il-bażi mhux a ta' kunċett ġeneriku bħal terror jew bomba jew xi ħaġa simili. Anke minħabba l-fatt li taħt it-tieni taqsima m'hemmx il-kontroll individwalizzat għal qorti l-qorti xorta waħda ħadd approva l proċeduri ta' targeting illi jindirizzaw numru ta' elementi dwar kif uh, Is-servizzi ta' intelligenza bħala NSA jew l-FBI jistgħu jażlu u jaraw eżattament x'indikazzjonijiet l-awtorità għandha jkollha meta tażel dan il-punt. Ġifieri din mhix kwistjoni tal-awtoritajiet. Jiena naħseb li qorti għandha rwol importanti ħafna fl-approvazzjoni ta' dawn il-proċeduri. U dan kollu kien evalwat fil-rapport fil tal-PCLAB illi konna qed nirreferu għalih bħala parti mill-istruttura individwali tal-istati membri li saqsiet u ħarset lejn 702 ukoll. Pfizer kiteb rapport għabbażi ta' informazzjoni konfidenzjali, informazzjoni li mhijiex faċli li aħna niksbuha, iżda Prikla irċevu din informazzjoni kollha mill-awtoritajiet u kitbu rapport fejn sabu illi Is-sezzjoni 702 ta' Pfizer hija target collection u hija proporzjonata wkoll fil-mod ta' kif kienet implementata. U jiena daqsxejn Sorpriż minħabba li l-kollegi mill-PPE din jgħidu li għandu bżonn li jkun hemm rapport ġdid minħabba li dakinhar law kien hemm bidliet konsiderevoli għal Pfizer iva veru li Pfizer kien reġa' ingħata permess iżda jien naħseb li dwar il-protezzjoni tal-privatezza u liġi antika ta' Pfizer u l-parti relevanti ta' 702 ma kien hemm l-ebda bidla ġifieri. Ma ħsibx jistgħu ngħidu li kien hemm xi verżjoni wis antika għadha valida l-verżjoni ta' qabel, naħseb din xi ħaġa importanti li rridu ngħiduha. Issa foġbir tal-informazzjoni barra mill-Istati Uniti użommu f'moħħkom ukoll illi aħna qegħdin nagħmlu distinzjoni bejn ġewwa territorju u barra territorju. Jiena naħseb illi anke hawnhekk dak li għandu x'jaqsam ma' territorju eh, ta' pajjiż u dak li jiġri hemmhekk naħseb li aħna analizzajna tajjeb dan l-ordni eżekuttiv U hekk m'għandniex eh, sorveljanza, aħna forsi jista' jkun hemm dan din il-ġabra u aħna rċivejna wkoll ċertu garanziji illi qiegħed jagħmel sorveljanza tal-sitwazzjoni fl-Istati Uniti u qegħdin juru wkoll li l-bulk collection hija eċċezzjoni li hemm bosta salvagwardji wkoll fuq l-użu ta' filters u anke id-data fuq eċċezzjoni tinġabar eh, fi grupp f'balk. U kien hemm mill-membri li qalu li bulk collections huma projbiti. Fil-fatt jekk inħarsu lejn il-każ tal-Qorti Suprema dan intqal b'mod speċifiku illi l-bar collection jista' jkun permess mhux projbit sakemm ma jkun hemm salvagwardji biżżejjed u l-Qorti tal-Ġustizzja qalet illi iva l-aċċess ġeneriku għall kontenut huwa projbit iżda għandna nitkellmu hekk fuq sorveljanza tal-massa li huwa differenti mill-bar collection u il-bulk collection jista' jkun permess jekk aħna rridu wkoll nużaw din l-informazzjoni li hija iktar targeted. U l-aħħar punt li rridu nżommu f'moħħna huwa li l-istati membri tagħna wkoll għandhom il-bulk collection jekk nieħdu eżempju tal-liġi Ġermaniża naraw li tista' tinġabar 30% tal-komunikazzjoni eh, elettronika ġifieri aħna rridu naraw għal bulk collection daħna maħniex qegħdin ngħidu illi din għandha tkun ir-regola għal dejjem iżda għandu bżonn għandna bżonn li jkun hemm ċertu salvagwardji wkoll Il-qorti ta' Strasburgu wkoll qiegħda tagħti ċertu diskrezzjoni. U din tapplika wkoll għal pajjiż barrani. Iżda kif qedtilkom qabel ukoll fl-Istati Uniti il-Bulk Collection hija eskluża mill-liġi ma tistax tiġri ġifiri il-bulk collection issa tiġri barra mill-Istati Uniti jekk pereżempju d-dejta tkun trasferita mill-Ewropa għall-Istati Uniti. Skużawni, Kummissjoni. Ilkom titkellmu l-iktar minn xi minuta biex twieġbu l-mistoqsijiet, nafu l-mistoqsijiet kienu kontroversja. Imma qatt fadal żewġ membri tal-podium qed nara li hemm xi ħadd li jixtieq jerġa' iwieġeb.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 il-fatt li fil-Kumitat Libe għandna ħin limitat, imma narawx nistgħu nagħmlu. Hmm. Jiena saqsewni bil-Ġermaniż mela ħaw wieġeb bil-Ġermaniż, surfos. Għalfejn aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu xi ħaġa fl-Ewropa li qed nikkritikaw fl-Istati Uniti, jiena naħseb li protezzjoni tad-dejta hija verament differenti minn pajjiż li aħna fl-Ewropa għandna ħafna ilmenti li jitresqu fuq id-dejta. Allura dan ifisser li l-kumpanija trid dejjem tikkonsidra li dejjem ħajkun hemm xi ilmenti li ħajitresqu. Dan mhux dejjem ikun minħabba protezzjoni tad-dejta iżda xorta waħda. Aħna qed naraw li fl-Istati Uniti ma jkunx hemm il-menti minħabba illi kif ħankun naf jiena id-dejta min ħada u fejn eh, intbatet. Jiena naħseb li wieħed verament irid ikun interessat biex isir jaf u jikkonferma li kien hemm trasferiment ta' privacy shield jiena naħseb illi importanti illi ikonna iktar konfermi waħna rridu naraw illi l-affarijiet rridu ngħiduhom kif ikunu bl-iktar trasparenza possibbli u naħseb li dan il-mekkaniżmu mhux qed isir dejjem fuq il-livell ta' ċertifikazzjoni, iżda m'hemm xejn iktar illi jista' jiskura illi aħna qegħdin nitkellmu fuq l-istess ħaġa meta nirreferu għal l-istess test, bażikament, ġifiri, ma xek wieġibtek, xtajjeb. Sur Pellegrini, kjoġbok, fil-qossor. Iva, ħana ġer kemm jista' jkun. Mela ħanibda bil-mistoqsija tas Sur Voss mbagħad ngħaddi għal bqija naħseb illi aħna mhux biss tkilma fuq Pfizer minħabba li aħna din nitkellmu fuq il-ġbir targeted fuq fl-Istati Uniti, iżda hawnhekk qegħdin nitkellmu wkoll fuq iċ-ċirkolazzjoni tad-data li għandha tkun koperta mill-Privacy Shield Evaluation. U dan l-aspett kien indirizzat ukoll mill-konklużjonijiet illi ħarġu wkoll. Issa fuq l-ombudsperson u il-fatt li aħna ma tessjajniex il-proċedura kollha kemm hi. U bir-reqqa, iva din hija xi ħaġa ta' tħassib għalina maħabba li aħna ma rċevejniex il-menti. U allura qegħdin nistennew illi nirċievu xi ftit u naħseb din tiħad tkun xi ħaġa pjuttost interessanti għalina minħabba illi jkollna mbagħad iċ-ċans li niddiskutu bejnietna bejn membri tal-lista fuq dawn il-proċeduri minħabba li dawn il-proċeduri huma klassifikati u din xi ħaġa li tħassibna wkoll minħabba li ma nistgħux nevalwaw is-sistema kollha kif taħdem minħabba li xi ftit minn dawn il-proċeduri aħna ma nafux eżattament x'inhuma u x'inhuma r-riżultati tagħhom ġifieri. Din xi ħaġa li ma kienx ittestjata qabel. Dan kien kumment tal-Kummissjoni naħseb. Issa fuq il-rapport ta' Pikla aħna ma nafux eżattament ir rekomandazzjoni jekk kienu rispettati jew le u naħseb li anka titjib ta' fiża ma kinux eh, analizzati tajjeb. U naħseb li l proċedura issa kienet introdotta biex nerġgħu niftu l-ġbir ta' informazzjoni. Li tista' twassal għal ġbir tal-informazzjoni fuq dan, jiena naħseb li dan huwa ċar ukoll kull darba li jkollna din il-liġi sensittiva li tinbidel ħajkonna bżonn li jkun hemm evalwazzjoni. Naħseb li tweġibt il-maġġoranza tal-mistoqsijiet, jiġifieri nista' nerġa' ngħaddi l-mikrofon lura li ċer Mela, aħna għandna bżonn il-wieġbu għal dawn in numru ta' mistoqsijiet serji napprezzaw ukoll il-fatt li intom tifhmu wkoll meta kif qed ikun ġestit il-ħin. Iżda nara li xorta waħda hemm żewġ min-nies li jixtiequ jitkellmu ġifieri kieġobkom mhux għal iktar minn minuta. Rikkieġ bik Sinjor Endfeld, Iva, grazzi ħan itkellem fil-qosor. Dejjem jista' jkun hemm differenzi fuq eh, l-apprezzament legali u politiku ta' sitwazzjoni jekk nisma id-difiża passjonali ħafna tal-sistema Amerikana minħabba tal-kollegi tiegħek forsi aħna kieku nikkonkludu li d-difiża tal-liġijiet Ewropej u ta' protezzjoni tad-dejta qiegħda fidejkom verament twerwirni. Iva, jiena verament Eh, imwaħħax li qed nisma illi intom qegħdin tipproteġu l-Istati Uniti u l-ġbir tad-dejta tagħhom. U naħseb l-argument tagħkom mhuwiex konvinċenti lanqas. Aħna din ngħidu biċ-ċar il-ġbir tad-dejta għandha tkun ristretta dak li verament ikun hemm bżonn. U qed ngħidu illi dan mhuwiex l-istess ħaġa fuq il-ħażna tad-dejta. Din xi ħaġa projbita wkoll. U aħna qegħdin ngħidu wkoll li ħażna ta' din l-informazzjoni hija ta' interferenza kbira fil fidrittijiet fundamentali. U apparti minn hekk id-deċiżjoni wkoll tgħid li għandna bżonn ta' protezzjoni effettiva anke meta nitkellmu fuq it tħassir tad-data u l-Privacy Shield m'għandha xejn x'taqsam mal- drittijiet eh, enforceable hawnhekk anke meta nitkellmu fuq ġbir ta' informazzjoni. Grazzi. Tajjeb mela smajna stqarrijiet ċari u anke fuq it-tweġibiet li intom eh, battulna ġifiri eh, ressaqtu anzi, ġifiri tistgħu twieġbu fil-qosor jekk tridu għal fejn wieġeb jimħabba li diġà konna wieġibna fid dettall aħna semmejna biss ċertu elementi fis sistema tal-Istati Uniti li kienu komplementati minn ċertu mekkaniżmi li nħolqu mill-Privacy Shield. Illi jispjegaw fid dettall din id-deċiżjoni tal-Privacy Shield u illi huma bbażati fuqhom dawn il-riżultati. U naħseb li din hija xi ħaġa li hija fatt u jekk aħna ma nistgħux naqblu fuq il-fatti din hija kwistjoni oħra. U ħaġa oħra li naqbel ma' Sinjura Endfeld hemm differenzi fl-interpretazzjoni u ħan ikkonkludi fuq għadin biex inwieġeb li dak li qal li Sinjura Zippel fuq l-qorti tal-ġustizzja naħseb li aħna għedna li rridu nerġgħu nitkellmu fuq għadi minħabba li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin qorti tal-ġustizzja mhux biss ħadd toħroġ sentenzi fuq dan il-każ iżda anke fuq iż-żamma tal- l-informazzjoni fuq id-data fuq il-każ ta' Shrems u l-ġbir tal-informazzjoni wkoll min-naħa tal-istati membri anke fil-kuntest tar-Renju Unit. U bekk noħorġu numru ta' kjarifiki fuq ir-rabta ta' bejn l-attivitajiet tal-awtoritajiet pubbliċi. Id-drittijiet fundamentali u aħna rridu niċċaraw ukoll x'inhu huma l-kriterji li applikaw mhux biss tal pajjiżi barranin iżda anke l-istati membri. Din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nilqgħu żgur bħala wkoll bħala pjarifika din tista' tgħinna ħafna wkoll. That'll be okay, we're making it right in time. Tajjeb mela ħanalqu fil-ħin, ringrazzjakom nawguralkom għal darbohra għas-sena l-ġdida. We'll see you next week in Strasbourg. Niltaqgħu ġimgħa d-dieħla fi Strasbourg. Saħħa.